So, liebe Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung des Beschäftigungsausschusses. Es ist Kollegi. Nilqawkom għalla qatana tal-lum, tal-emp. Nilqa lil-Senjura Tyson, flokna, vostna, il-Komissarju, biex eh, titkellem għana fuq punt numru 3. Għall-ewwel parta ta' dan id-dialogu fuq dibattitu dwar il program ta' ħidma din is-sena u għas-sena d-dieħla nixtieq ngħid li għandna kemm xejn iktar ħin illum dedikat mis-soltu għal dan id-dibattitu mal kummissarju. Għalhekk nittama Sobba, ma nistax nagħmlu tiegħu tliet kwarti, fem, imma għandu l-ħin għad-dispożizzjoni tagħna għandu jkun biżejjed. Iżda għandu xi punti forma l ġenda tagħna tal-lum. Suppost inda tiġi ċetta minn problemi Għettini punt. Il-lingwi kollha ma disponibbli numħli fil finlandis il-Kroatu, l-Irlandiż għandna l-Malti fil-fatt. Imma s-sur kaza għadu ma wasalx, imma kun jista' igawdi meta jkisal. Marita Ulfskog heute zu Besuch und zwar 10 Gäste. Aħna istidinna għatta mistidnin mill Äh, ich will kurz informieren über die letzte Working Group äh, in Sachen Griechenland. Mitċerku tal-trade äh, unions u aħna konna f'dibattitu ma' Sir Gallos fuq il-situazzjoni fil-Greċja, mat partikolari il reforma tal-pensjonijiet. U aħna konna nitkellmu fuq il- eh, għat fost il żaza u x-xor mux id-dikjerat fil-Greċja, soġġett importanti. Il-kustjoni ta' rifugġati daħin fil-Greċja u dak li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea u importanti. Eh, dak li aħna ħarisna kienet il-karatteristiċi tal- riforma tal-pensjonijiet u ridna namlu grupp ta' monitoraġġ post kien ħaj jitfassal il-ġimma, jitwaqaf il-ġimma diħla għazda ma bat għallu namlu meħabba problemi ta' kalendarju kienu ħaj jipreferu illi din il-laqa jipposponuha. Kulħadd għandu ħafna xi għamel minħabba l-Eurogroup. U dibattitu fuq iktar żviluppi eh, f'daw tal-Greċja ġifieri ħajkonna. Int naraw se nagħmlu u nsibu ħin fil-laqa ta' koordinaturi nhar il-ħamis. Kien hemm ukoll delegazzjoni l batislava għaj presidenza li jmiss, Slovakkja, presidenza ta' Slovakkja ġifieri, kien um, diskussjoni mal-Komitat tal-Affarijiet Soċjali u l-Familja, mal-Parlament Slovak ukoll, u l-delegazzjoni responsabbli għajna ma' wkoll imsieħba soċjali, me trade unions. U oh, kanna jisu l-ewel ġabra ta' ideja ta' l-anijiet ta' din il-presidenza. Issa, punt li mis? Il-kampanja ILO għal ratifika tal-protokoll ta' kontra il-jasar. Illum wara laqatana fil-galleriji, insomma, knejdu l-għana seħulun galleriji, se hemm deskrizzjoni tal-situazzjoni ta' din il-kampanja mill-ILO biex ikunu jistaw jiffirmaw il-konvenzjoni ta' kontra il-jasar u tamaw li kol tistaw tattendu għanna informazzjoni dwar iskadenza mit-3 u nofs sal-erba għanna mbatt minn ġej fil-ħamsa laqa tal-koordinaturi biex nitkellmu dwar arranġamenti ta' vjaġġar u dan ikun bejn diskussjoni bejn 3.9 u 7.9 u nitkellmu għalhekk dwar il-punti varji fuq l-aġenda dak li kelli xinejt fil-bidu ta' din il laqgħa Nadu għalhekk għal punt numru 3 tal-aġenda li hija parti dru dialogu strutturat ġifiri għal darboħra, t tissen ta' sewna għaw kol ma' fosna, eh, dan u battitu issa li il-metodu eh, li ħana ħan segu, ġifiri għanna shadows, un bat membri tal-komitat. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, honorable members. Sur President, membri onorevoli, meta aħna Meta jina prezentajt ilkom il-dokumenta ħed ma tal-2016 fl-aħħar dialogu strutturat f'Novembru 2015, Aħna konna ngħidulkom illi bisfidi kolla kollha li kienet tabat twiċċa magħhom l-Ewropa. Issa kien wasal il-waqt għal kummerċ għas-soltu, jew għal-situazzjoni tibqa' għaddejjin bħas-soltu. Aħna ħakna rekomandazzjoni biex indaħlu situazzjoni fis-suq tax-xogħol u bil impentakom u x-xogħol sfiq tagħkom nistabilixxejna il-pjattaforma għal xogħol mhux iddikjarat u anki li nistabilixxu juras. Għal darbaħra, nixtieq ningrazzjakom, nixxakja il-Reperinski Sur Becker għad dedikazzjoni sieħa tagħhom għal dawn il-files. Però m'għandniex eh, nqogħdu ċiċibeq issa, l-Unjoni u anki l-aqda tagħna mill-ġimgħa li għaddiet Eh, rajna u kol sfid oħra, dejjem kriżi l-oħra, rajna dal oħar xur minn terrorizmu, minn kriżi refugġati u eh, sfortunatament għal darba terrorizmu. U dawn sfidi eh, jitfaw f'dubju il-nizġa tas soċjetà tagħna u l-valuri fundamentali tagħna. Imma wkoll ifakruna kemm huwa importanti illi aħna nipromovu dawn il-valuri wkoll fl-istess ħin nifoka fuq il-files ewlenin fejn naħdmu għal dawn ir-riżultati ewlenin. L-ewwel net il-dokument tal-ġittijiet soċjali. F-8 ta' Marzu ta' din is-sena jiena preżentajt proposta għal pilastru Ewropew għal dak li huma drittijiet soċjali. L-essenza tal din is-suq, l-ekonomija tas-suq soċjali li huwa li għada il-ejra mm, ta' kulħadd hija huwa bilanċ bejn ekonomija moderna u ħarsin soċjali. U jaċċerta illi il-prestazzjoni tmur jitfit mal-kwalità ta' ħajja intejba għal kulħadd. Huwa minħabba fil-fek li fil-fatt dan il-bilanċ dejjem ġi kemm kien kienet karatteristika tal-mudell tant li nozzu eh, ta', ta natura Ewropea. U dan dejjem għenna fil-soċjetajiet tagħna, element tajjeb tal-tkabbir tagħna li nindirizzaw l-inugwaljanzi u l-żvantaġġi soċjali li niftu opportunitajiet għal kulħadd u li naġġixxu lilin minn stabilizzanti ekonomiċi. Iżda messaġġ jistax l-fatt illi aħna issa qegħdin ngħixu f'ekonomija ġdida, soċjetà ġdida li hemm immexxija minn globalizzazzjoni diġilizzazzjoni u anki eh, modelli innovattivi ġodda kummerċjali u allura sa wasal il-waqt li jkollha diskussjoni miftuħa fuq jekk il-modell soċjali huwiex eh, tajjeb għal dak li rridu nagħmlu u naraw jekk dawn il-politika soċjalija dak li aħna u dak li aħna rridu eh, għaċ-ċittadini tagħna aħna nġildu kontra dawn ir-riski dawn huma għandhom is-setta li jibgħu xogħolhom fis-suq tax-xogħol u ma lesti li jipparteċipaw biss fis-soċjetà Waqt li għajna għajat n-wieġeb daw l-affarijiet, jina u kol naf li jina bżon nsaxħu kompetitivita u l-ekonomiji tagħna kontra il- u jienet mod partikolari fl-euro, zona euro, u għallura għanna bżon pinnuf biex ikonna ideja ta' direzzjoni rridu nieħdu dik il-konverġenza u din l-ideja t-tor wara l-pilastru ta' ġittijiet soċjali. Għalhekk aħna proponejna mm, ideja ġenerali li għam miftuħa għal konsultazzjoni wiesa aħna id niddiskutu mal M'baġit kollha interessati biex nikonna trattura, konsultazzjoni eh, ma l-ġejba kollha soċjali jena eh, jkolli eh, skambju, ma fanit, Mr. Larsen, u barra minn l-avvenimenti kollha qegħdin jiġu organizzati f'stati membri kollha u l-Kummissjoni trid l lesta li tipparteċipa kull tip ta' avvenimenti li jirridu norganizzaw fil-konsistenza biex ehm, dawn jiġu fukati mal-Ewropa ehm, f'kull rokna. Dan huma eh, dan huwa dan il-modell qed ħajsir parti tal-organizzazzjonijiet tal-ġejjin li jiddiskutu wkoll fl-ILO u f'istituzzjonijiet kollha varji eh, u rispettivi importanti li jkollna l-istess ferma u l-istess għan il-problemi huma l-istess, unki soluzzjonijiet ma l-istess u komuni u nistana bil ħera għal-kontribut tagħkom. Fitnejta ma fitnejta ma le, fit-8 ta' marzu tgħid iċ-ċer, tgħid il-Komissarju aħna qegħdin niffokaw fuq il affokajna fuq il-Posting of Workers Directive. Għax uħut minnkom fil kamra jiena nifhem illi l-proposta kienet mm, marret li l-nizzejiet imbagħad tal-ħaddieħor ma ma wasalx kmini bizzejiet. Jew ma marx il-lin kem seta' Ringrazzja l-Onorevoli Chartier u Ronkierius u mm, naf illi taqdu l-wol importanti meta niġu biex nidiskutu dan il-wol, dan il-punt fil-parlament. Kif tafu il-Kommissjoni irċivet 14 l-opinjoni mill-Parlamenti Nazzjonali u dawn l-opinjonijiet jirrappreżentaw 22 minn 56 vot għal disponibli għal Parlamenti Nazzjonali tal-ifisser illi il-limitu massimu tal-karta safra minimum ta' 19 intlaqa. Għalina, importanti li aħna nżommu il-appoċ ċittadini u anke kummerċali għas-swieq interni u n-promovu movimenti l ta' persuni għabbażi ta' regoli illi huma ċari ġusti għal kulħadd u anki li huma infurzati fuq il-post. Aħna nħossu li proposta hija bilanċata u illi tirrispetta l prinċipju ta' sussidjarjetà u anki wkoll ehm, ehm, qisu sintendi il-femmiet tal-parlamenti kollha li u kien Aħna sen qisu dak kollu li nbatlinna, l-inna, opinjonijiet u l-femmiet kollha differenti u se niddiskutu flimkien kif għandna meċu l-qoddim fil-Kummissjoni. Fuq dak li huwa l-attafattibilità, aħna e, e, nħabbarna il-proposti tal-accessibilità. U e, jina tassew kontenta illi aħna meċċejna qoddim ħafna fil-grupp ta' ħidma ta' kwistjonijiet soċjali fil-presidenza qatt m'hemmx pożizzjoni konġunta tal-Istati Membri jiżda fil-dawl tal dejn politiku. Fuq il-proposta ta' fil-direttiva fuq aċċessibilità tal-website tas-settur pubbliku eh, ejjina aktar konfident għandi kull fiduċa illi eh, il kull minu hu valut ħajamel l-album tagħhom biex jitejjeb il-tejjim li għandna fuq il-qatt ta' aċċessibilità Importanti li aħna kol nħejju opinjoni fuq il-qatt, fuq istrument u aħna servizzi tiegħi jinsobbaw mal għad-diskussjoni kollha ta'kom biex ikun hemm kull tip ta' kjerifika li tixtiequ. Dwar persuni b'diżabilità, nilqa il-rapport fuq inizjattiva propja fuq it-tizzijiet tal persuni b'diżabilitajiet b'rabta mod partikolari fuq il-, il, il, il, il, il, il, il, il osservazzjonijiet li konkludi tal-Komitat MUCPRD u minna ħatana għaddin nħejju eh, il-strategija. Dan għetiħu dejet ħin biex għetiħu eh, ċertu għaman ħin għalix għanna ħafna personi eh, li kienu voluti, interessati, ħarċevajna fuq mill-elf tuġiba u ħafna minnom daw ġejjin persuni bizzabilta barra minnek għandek il-leġizlazzjoni eżistenti tas saħħa um, fuq il posta ta' xogħol hemmhekk ħdimna ħafna fuq il-mutagens ukoll u l protezzjoni ħarsin tal u huma fil-qofol tal-impenn għalejn Ewropa Soċjali sena li għad tilkom li aħna kellna l-intenzjoni li ħanna għaddu iktar sustanza bil-carcinogens u l-mutants directive U fil-fat, ġematajn ilu, ehm, tajna rizultati li provdejna għal bidliet bidli nimitaw li kun wieħed ikun espost għal 13 il-kimika perikoluża fuq il-post ta' xogħol li nagħmlu dan ħajwasil għal inqas każijiet ta' kamċer minħabba il-post ta' xogħol kif nafu dan ovvjament dan impatt kbir fuq il-ħaddim mal-familji tagħhom l-industrija u s-soċjetà. U mod partikolari nixtieq insemmi il-kristallin silica il kommissjoni tixtieq daħal fid-direttiva bħala bħala sostanza ġenerata minn ċertu proċessi ġifiri trap illi joħroġ minn ċertu tip ta' xogħol eh, waqt li ċertu pajjiżi għandhom kontroll tajjeb ta' din ta' dal ta' din kimika li ttir fl-arja, eh, xorta waħda jew waħda mill waħda mill-raġunijiet wara il-Mart silicosis u eh, Mart tal-kanċer tal-pulmun fuq il-post tax-xogħol u tal-direttiva qed hemmhekk biex eh, tipproteġi ħaddiema madwar is-settur li tirrappreżenta kważi 70% tal-ħaddiema kollha li jkunu eh, esposti għal crystalline silica. Nixtieq naċċertakom illi x-xogħol tal-Kummissjoni mhux ser jieqaf hawnhekk. Daħna ser nistaktaw fil-evalwazzjoni ta' riski emerġenti fil-ġejjini u ħalledi tiegħu il-reġistrazzjoni ehm, tagħna skont il-bżonn. Is-sikurtà tal-ħadma tagħna hija għal darba priorità ta' kuljum. Umbagħad għanna bilanċ fuq il-post tax-xogħol u mm, l-familja u għamlek ndaħlu kol minn jgħati għajnuna familjari. Aħna kellna u kol diskussjonijiet ma' servizzi tijaj u Digi Just fil-FEM u il-komitati bħala il-laqat konġunti u jenna nilqa rapport fuq li u kondizjonijiet ta' xogħol li favorixxu il-bilanċ bejn il-ħajja ta' xogħol u tad-dar u jenna nilqa il-rapport ta' Smirna Zanuka u vin black shooter dak li huwa l-finalizzazzjoni tal tal-xogħol tagħhom. Issa dwar proposta li temenda direttiva dwar il-lif ta' tajna nafx sigur li din id-direttiva kienet tal-qalbkom ħafna. Iżda jiena forsi naħseb taqblu miegħi illi proposta li tkun imblukkata mingħajr ebda prospetta l-adozzjoni ma kienx qed jikkontribwixxi ah, biex intejbu l-status tal-status quo għal ġenituri li jaħdmu. Aħna saridu inizjattiva aktar wiesa li tqis inizjattivi għal familji li u għandhom realtà tal-lum il-ġurnata u li naħħu wkoll xkil għal paċipazzjoni ta' ġenituri fis-suq tax-xogħol kemm għal nista' kif ikollha l-irġiel u li jipprovdu kondizzjonijiet ta' ħarsin minimi għal ġenituri Eh, u anki gwardjani li mhumiex bin-neċessarjament ġenituri. Eh, membri tal-Parlament, kif qed fil-traduzzjoni tiegħi, il-kriżi għaddejja tal rifugġati poġġiet l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri f'pożizzjoni ta' eh, test. Aħna irridu li nippromuovu il-parteċipazzjoni tagħhom fil-pajjiż li ospita, speċjalment l-integrazzjoni tagħhom fis-soċjetà. Waqt li l-integrazzjoni s-intendi hija kompetenza tal-Istati Membri xorta waħda r-għol importanti x'naqdu biex nipprovdu appoġġ u inċentiv għall-Istati Membri u l-azzjonijiet tal-Istati Membri ma' partikolari biex ikollna skambi tal-ħerpressi biex naċċertaw illi kun hemm integrazzjoni fikrija li faċilitaw ukoll il-użu ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-Fond Soċjali tal-Unjoni Ewropea huwa jinvesti f'bosta proġetti ta' integrazzjoni għal proġetti madwar l-Ewropa. Biex niffaċilitaw dan huwa importanti illi inti jkollok il-taħriġ fil-lingwa, edukazzjoni u speċjalment tat-tfal u anki taħriġ vakazzjonali. Eh, tajjeb li aħna nħaffu il-rikonoxximent tal-ħiliet u kwalifiki u jkollna aċċess tax-xogħol. Ir-rifuġġati jiġu eh, qatt ta' ħiliet differenti li se jkontribwixxu għall-ekonomiji tagħna eh, l-agenda tagħna tal-ħiliet li qed jipproponu wkoll idodda biex intejbu trasparenza ta' kwalifiki ta' pajjiżi terzi. Biex nagħlaq fuq dan il-punt il-spiża ta' li ma nintegrawx il-rifuġġati fil- fl-soċjetà tal-lum ser ikun ħafna kbar milli nippruvaw nagħmlu xi ħaġa dwarha. Aħna rridu naraw kif ħantaffu dan il-sfidi billi naraw kif għan irraġiċu għal-migrazzjoni billi jkun hemm integrazzjoni juġġestu mod tajjeb billi jkun ta' benefiċċju ħarri ta' kulħadd. Eżis kollegi jiena musu noqgħod issa tawwel fuq il aġenda tal-ħiliet illi ġej li jiena ppreżentajt ma' Kummissarju Navraċ sitt xahar ilu u laqas ma ħan nitkellem fuq semestru Ewropew illi għandna kif konkludajni għal-ġimgħa li għaddiet l-prezz adozzjoni tal-rekomendazzjoni speċifika għal pajjiżi eh, flimkien ma' Komissarju Dombrovski u Moskovici aħna ħan nippreżentaw dan li l-konfirm 14 ta' ġunju u ġifieri minn hawnhekk ġimgħa oħra. Nixtieq naraq billi nfakkarkom illi il-Kommissjoni eh, li titlob il-tobija mm, saħħa bejn istazzjonijiet u sena wara l-Kummissjoni, il-Kunsil, il-Parlament Ewropew kif ukoll li msieba soċjali waslu għat ta' azzjonijiet konkreti, mod partikolari aħna niddejna l-ewwel konsultazzjoni eh, kif nbassar b'artiklu 153 tal-informazzjoni eh, adottata lil ħaddiem u fuq il-bilanċ bejn post tax-xogħol u l-ħajja tad-dar Eh, u issa ser fil li ġejjin nkomplu naħnu fuq id-dialogu soċjali għaliex bħala president, bħalma għal tal-President Juncker, l-ekonomija tas-suq soċjali ta' taħdem biss jekk inti għandek dialogu soċjali li jaħdem tajjeb. ċer, membri onorevoli, jannana. Bidin jgħid il-Kommissjoni set foka bi kbir fuq l-affarijiet il-kbar l-osma li jintom għamkom xasmu maħħom u magbar, aħna għanna bżon li nikdbu l-interess kollu, għanna boħra daħlu l-interess kollu fil-fiduċa fi ċittadini tagħna biex nagħmlu dan aħna rridu il-appoġġ tagħkom lejn l-inizjattivi tagħna u jina ħirqana li jkompli naħdem magħkom magħkom fil-ġejjini grazzi. Frau Kommissarin, recht herzlichen Dank. Wir steigen nun in die Diskussion ein. Die erste. Grazie ħafna, Signora Kommissarju. Mela, nibdew bl-ewwel round ta' tadidiet fejn għatur l-kelma lill-koordinaturi jew kella rappreżentanti tagħhom. Mela, nadde l-ewwel il-kelma lil Thomas Menn. Grazzi, Sinjura Kommissarju, naħseb illi huwa ċar illi nifmu fl direzzjoni l-Unjoni Ewropea tittifmi aħna kena diversi esperjenzi fil-istati membri differenti u nafu li eh, hemm kontribut differenti eh, fl-appoċ li ħna nagħtu l refuġjati eh, hemm oħrajn li għatu fuq il-medja u oħrajn taħt il-medja. Huwa diffiċli biex wieħed jinvesti f'settur wieħed li għax evidentament ħajħalli li xaħat barra bekk. Nasib li ċertament dawn in-nies iridu nitrattawhom L-għonet bħala nies ma rridux nħallu waħedhom fid-dbatijiet u diffikultajiet li qed ħabtu wiċċhom magħhom, irridu jgħixu f'sitwazzjoni li tħares id dinjità tagħhom. Iżda ma rridux ninsew ukoll miżuri soċjali oħra. Nafu li kien hemm ċertu proposti li m'għandhomx direzzjoni hemm eh, sitwazzjoni f'ċertu stati membri wkoll eh, fejn eh, il-fondi għal-benessri jizdiedu u nafu li forsi ħafna nies ma ma jaċċettawx dan, irridu nuru n-nies li mhux qed ninsewhom fil-garanzija ta' zaza importanti li nisħu li ħanżommu din il-garanzija nejdu illi eh, dak kollu li aħna qed nagħmlu għaċ-ċittadini Ewropej, m'aħniex ħan nitfgħu fil-ġemp jew inkella ħan naqru minn dak il-budget biex nallokawh lil oħrajn, m'aħniex ħan insew lin nies b'diżabilità lill qiegħda. Dan huwa messaġġ importanti li rridu niżguraw rwieħna li nibatu. Imbagħad hemm uħut minna li kellhom l-opportunità bħali li jżiru Silicon Valley. Nafu li stajna naraw eh, dawk li verament edin fuq ta' qoddim eh, biex ibidlu teknoloġija. Nafu kemm hemmhekk hija kompetizzjoni kif ngħidu eh, is-saħħa ta' l-iktar wieħed qawwi. Survival of the Fittest rajna wkoll meta konna preżenti fl-universitajiet eh, li jekk kieku kenna jħasra modell soċjali Ewropew u dan propju jurina kemm ta' sewa għandna xi ħaġa prezzjuża fl-Ewropa. Naħseb eh, aħna ma nqisux eh, kemm għandna kemm għandna sistema tajba. rridu nieħdu daw kollha li defendu din is-social market economy. Vera forsi li hemm ċertu xejriet li jvarjaw minn stat membru għal ieħor imma l-punt jibqa' li għandna sistema tajba. Barra minn hekk punt ieħor fuq refuġjati, nemmen ilu importanti li huma jitalmu l-lingwa tal-pajjiż fejn ħajqogħdu biex jifmu eh, eżattament il-possibilitajiet li għandu x-xofr il-pajjiż ukoll biex integraw iktar irwieħhom, iridu jifmu x'huma il-valuri tagħna x'inhu dak li jakkaratterizzana. Bekk aħna Ikun nistgħu nserħu moħħna illi dawn qed jifmu naqra l pajjiż il-mentalità, il-kultura tal-pajjiż li ġew fih. Importanti li nagħtuhom iċ-ċans, però li jiksbu l-esperjenza tal-pajjiż li qed jilqagħhom. Huma fl-aħħar mill-aħħar idu jgħidu iva għas-soċjetà li qed tilqagħhom, ħut jintegraw, ħut jitalmu, affarijiet ġodda, ħiliet ġodda, u allura naħseb illi bekk jekk irnexxina niksbu valur reali miżjud nkunu eh, ta' suċċess. Naħseb eh, is-Sinjura Tyson diġà saħet fuq dan il-punt eh, perswas illi l-affarijiet mixin fid-direzzjoni tajba issa. Maria Ġaw Rodriguez għall-SND. Grazzi ħafna, Sur President, danu huwa nura lija biex nindirizza il-Komissarju mhux biss għal-membri tal-Kumitat imma wkoll bħala rapporter tal-grupp tiegħi għal pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. Esiza Komissarju, kif taf tajjeb l-Unjoni Ewropea qed ħabba wiċċa ma' dan eh, iż-żmien fejn kriżi tidħol fl-oħra. Però importanti li nibqgħu dejjem nappoġġjaw eh, ċittadini Ewropej li jkollna dimensjoni soċjali msaħħa huwa fundamentali. Għalhekk xogħolok u xogħolna huwa tant importanti għal ġejjieni tal-Unjoni. Napprezzaw sew ix-xogħol li qed u e kif bdejtu fil-mandat tagħkom Ġifiri li provajtu telħu eh, il-bilanċ bejn l-anijiet soċjali eh, u dawk ekonomiċi eh, interessati bis-semestru Ewropew. Dan għamiltuħ billi saħħaħtu ċertu inizjattivi Ewropej, nedejtu miżuri li appoġġjaw dawk li qegħdin f'sitwazzjoni ta' qat iktar fit-tul u riċentement inkludejtu pakket ta' mobilità fost oħrajn fuq eh, id-direttiva dwar l-postjar tal-ħaddiema. Kolla pass importanti, ma dan kollu aħna nħossu li għanna bżon passi iktar deċizivi. U allura għanna din diskussjoni fuq eh, il-pilastro Ewropew ta' drittijiet soċjali. Dan fundamentali għaliex wasal iż-żmien li naġġornaw il-modell soċjali Ewropew biex nindirizzaw l-sfidi l-ġodda jiġifieri globalizzazzjoni, rivoluzzjoni digitali, transizzjoni enerġetika u rridu niżguraw illi kull ħaddiem jista' jserraħ fuq uh, bażi minima ta' drittijiet soċjali fuq naħa l-oħra għandna qudiemna għanna biex nejtek eh, spira li qed jiġbidna l-isfel minħabba il-kriżijiet, minħabba l-pressjonijiet fuq is-suq intern, ma wkoll minħabba l-mod kif il-Eurozone iż-żona euro qed taħdem. Irridu nwaqfu dan mal-ħaġra tajna li li xuwa tassew ta' periklu għall pilastru soċjali Ewropew fil-fema tagħna dan il-pilastru irid jiġi maħsub tal-imot li għal darba ħra jerġaħodna l-ura lejn konverġenza fil zona euro. Dan huwa punt importanti għal modell ġejjeni, imma wkoll għal żona euro l-għalix ma naħsbux din tista' tkun sostenibbli jekk hija ma jkolliex din il-konverġenza imtejba. Allura, għanna nidefinixxu l-pilastru f'tali mod illi ikun jinkludi lista sħiħa ta' standard soċjali illi għandhom jiġu garantiti għal kull tip ta' ħaddim. U taf untom illi it-tipi ta' xogħol li jinbidlu ħafna, partikolarment minħabba rivoluzzjoni digitali. It-tieni punt, rridu eh, nindirizzaw il-kwestjoni ta' popolazzjonijiet li qegħdin dejjem jixieħu tal mod eh, illi rrit ikonna sistema ta' benesseri inklusiva, sistema mtejba u li tkun għal kull ċittadin Ewropew. Din hija sfida oħra. Naħseb illi l-aħjar mod kif nevalwaw dawn is-sistemi huwa billi nżidu r-rati ta' impjieg. Dan huwa l-iktar fattur importanti ta' sostenibilità sistemi tagħna. Naseb irridu sistu iktar biex intejbu dawn ir-rati ta' xogħol. Allura għandna bżonn intejbu il ħiliet leveli ta' edukazzjoni, aċċess għal talim tul il-ħajja, imma wkoll il-bżonn li naħdmu iktar fuq il-bilanċ bi ħajja privata u professjonali biex kemm in-nisa u l-irġiel naraw li jkunu attivi fis-suq tax-xogħol. Dinja sfida kbira li għandna qudiemna għanna għawnek, pero li jiva importanti biex naġġornaw il-modell Ewropew u nasibbu li il-pilastru soċjali jista' jkun din il-leva ibbażat fuq strumenti li kollhom effett dejjemi. Inkella ħanfallu u naħseb li rridu wkoll nikkonsidraw kif qed tiġi sviluppata li hemm jew u kif l-Unjoni Ewropea qed tiżviluppa mod ġenerali. Grazzi. Grazzi. Nixtieq eh, però infakkar l koordinaturi li l-ħin tal-kelma u ta' żewġ minuti tafu vera li ġenerus imma m'iniex eh, daqsik ġenerus wara kollox issa. L-Onorevoli McIntyre, grazzi. Grazzi kbira ta' li s-senjura Tyson u ġobba tinaqat maħna unne, grazzi tal-informazzjoni illi tatna. Jena u koll naqsamet xassib u l-importanti li inkomplu l-livelli ta' impjeg li għanna u dak il-ridu nisguraw biex dinu tkun realtà huwa illi eh, l-SMEs eh, illi jipprovdu eh, fuq 80% tax-xogħol ikomplu jipprovdu it prosperità illi aħna nixtiequ naraw rridu naraw li nibqgħu kompetittivi fl-ekonomija globali, hemm però żewġ setturi li nixtieq nifoka fuqhom illum. L-ewwel il-reviżjoni immirata dwar id-direttiva tal-postjar tal-ħaddiema. Kummissarju, inti referejt għal l-opinjoni ġustifikatu jena tassew nilqa li inti qed impenja ruħek biex tevalwom. Bl-eċezzjoni ta' Danimarka, il-pajjiżi eh, illi fil-fatt eh, użaw eh, il-karta s-safra kienu ehm, kienu dawk tal-vant tal-Europa, ġifiri naħseb illi ma ridux eh, ikonna sistema illi toħloq distinzjoni jew toħloq distag bejn il-vant u l-ponent tal-Ewropa. U naħseb illi hawnhekk huwa tassew importanti illi l-Kummissjoni tikkonsidra u tassew tifhem it-ħassib illi hemm qudiem il-mejda qabel ma tieħu l-passi. Punt ieħor importanti li jiena xtaqt nitkellem dwaru fil-qasir Uwa, jena kont eh, uħut mill-ftit li għat eh, li rridu nistennew qabel ma jkunna direttiva tal-infurzar inkluża, qabel ma nibdew bir revizjoni ta' direttiva oriġinali fuq l-postjar. Iżda deċiżjoni ħarja kienet illi dawn it-tnejn mhumiex eh, marbuta fl-imkien, manki fil-proposta tal-Kummissjoni naraw referenzi Ġviri għet nagħmel referenza għal revizjoni immirata, per eżempju, eh, il-website unika li għaparti mid direttiva tal-2014. Ġviri anke fil-proposta, hemm eh, rabta ta' daw żewġ eh, proposti, allora tassew mħazba illi qed naġlu wis hawnhekk. Hemm punti illi xtaqt inkellimkom dwar mbagħad. Ir-reviżjoni tala ki ox. On ixtieq ikun naf eżattament eh, fejn insabu fuq il-konsultazzjoni eh, miftuħa, partikolarment hemm eh, ħażba fid-dawl tal-ftejm il intlaħa għal leġiferar aħjar tal-IAA Iva nifhem li hemm bżonn ta' trasparenza, nifhem li kummissjoni batet ukoll dokument Tar personal staff working document, iżda sfortunatament illum il-ġurnata naraw ftit li xejn trasparenza u ftit nies prezentiraw raw dan id-dokument tal-Kummissjoni jew kellha kommenti tal-Bord ta' skrutinju, ġifieri forsi tistgħu tgħidu li naqra kif eh, qed eh, nippruvaw nidħlu f'taħdidiet ma l-stakeholders u kif kif qed noħolqu liġi illi tkun effettiva u li wieħed faċilment jikkonforma magħha. Grazzi. Is-sur Priotis. Grazzi, Sur President. Aħna fil-fatt tassew kontenti bil-prezenza tal-Kummissarju. Rridu naraw x'inhuma dawn eh, dak li għanna qoddimna u l-effetti eh, tal-liġi Ewropea. Naħseb eh, rridu naraw eh, xanijiet qed U eh, issa jekk qed nitkellmu fuq xogħol jew nkella punti soċjali, rridu nifmu l-iktar punt importanti huwa naqas ta' fiduċja ta' ċittadini fil-istituzzjonijiet. Qed nitkellem hawnhekk partikolarment fuq il-karti sofor li ħarġu fuq il-ħaddiema mm, skerati U każijiet oħra wkoll eh, nasbu illi nkollu ndew mhux xogħol naraw illi eh, il-qada soċjali, eh, il-tessut soċjali dejjem jitmermer u qed ngħidu kważi wieħed minn kull erba ħaddim iktar minn 24 fil-mija qegħdin friskju ta' faqar. U jiena hawnhekk qed nitkellem koll dwar ċertu pajjiżi li qegħdin fil-qalba ta' żon euro, bizietu wieħed ħarex jtirġi fil-Ġermanja, hemm bosta nies illi <laughs> mhux qed jimu qegħdin jużaw il-mobilità li qed jimigraw minħabba sitwazzjoni ta' qatt f'pajjiżhom, hemm ħafna nies Ewropej illi fil-fatt obbligati li jmorru f'pajjiż ieħor illi u iktar iktar eh, qed jiżvilupp iktar għandu iktar tkabbir. Aħna pereżempju eh, ġejjin minn eh, partit xellugi kemm jista' jkun nippruvaw nippromovu illi kulħadd ikollu salarju ndaqs l-istess xogħol, kemm jista' jkun nitolbu li jitħarsu drittijiet soċjali tal-ħaddiema kif kif suppostu garantit fil-pajis ta' oriġini, Naħseb dawn id-drittijiet kollha huma marbuta wkoll mal-ħarsin soċjali u huma xogħol denju. Nixtieq nindirizz għalhekk mistoqsija, Sinjora Kummissarju. Il-Kummissarju il-Kummissjoni kif għandha f'moħħa illi fil-fatt iddefendi drittijiet ta' dawn il-ħaddiem maskerati u eh, kif intom brabta kif ħatamlu dan brabta ma' l-reviżjoni ta' din id-direttiva. Barra minn hekk, kif eh, ħad igarantixxi drittijiet eh, tal-ħaddiema fiħdan eh, il-pakket tal-mobilità tax-xogħol. Grazzi. Skużawni, jena fil-fatt ħadd nizzilt l-isem ta' xi ħadd ieħor, skużawni fil-fatt fil-fatt eh, suppostajt il-kelma l-ewwel l l-ħar Harkin, eh, imma somma, m'hemmx problema. Ejva, eh, naf forsi kienet il-ġaketta roża tiegħi ma ma nafx. Xorta waħda. Grazzi, grazzi lill-Kummissarju. <laughs> Intom tkellimtu dwar il-Pilastro Ewropew ta' Drittijiet Soċjali u għattu jekk din hijiex tajba biex tħares il-ħaddiema kolħat taraf, għanna l-ekonomija digitali, eh, jew kalla l-ekonomija tal-geeks, l-ekonomija maqsuma sewħala li trid. Pero nafu illi eh, l ma xiftu tjewis għet eh, iżombu rujħom barra minn dell-ekonomija, nafu li għal ċertu ħaddiema din l-ekonomija taħdem imma ħafna ħrajn le. Nafu li din l-ekonomija li xi kultant t-favorixi iktar ħlas medjokri, insomma, ħafna affarijiet oħra, mhux ħanqot eh, ngħidilkom mhux diġà tafu dan kollu. Eh, li rid ngħidilkom għal il-pilastru eh, soċjali ta' dawn ta' din l-ekonomija din dan qafas li intom tixtiequ taraw realtà importanti illi ikun hemm il-ħaddiema fil-qalba. Barra minn hekk minn tagħna bħala għalde irridu nħarsu kif l-inugwaljanza taħdem kontra l-irkupru ta' xogħol u tkabbir. U ta' sew nitolbu kummissjoni biex tanalizza situazzjoni mbagħad nieħdu deċiżjonijiet politiċi meħtieġa. Inti għat li ħataħdem fuq l-agenda dwar il-ħiliet ġodda ma xorta ħa nikkumenta dwar dan għax punt importanti għalina aħna qed inħarsu l-qoddim għal dialogu eh, koordinat bejn dawk l-involuti fis settur tax-xogħol u dawk eh, fin-negozju dawk eh, fis-settur tal-edukazzjoni importanti illi nanticipaw minn qabel xinu ma l-ħiliet meħtieġa u biex inqablu il-ħiliet mal-possibilitajiet ta' xogħol. Semmejtu wkoll l-att tal aċċessibilità kuntenta li sar progress u nittimaw illi ħajkun hemm eh, ftejn fuq dan illa li jiex tassew irridu naħdmu fuq ix-xogħol tajjeb illi aħna ħdimna fuq l aċċessibilità tal- tas-siti tas-settur pubbliku fl-axħar fuq eh, li postjar tal-ħaddiema tafu illi ċertu situazzjonijiet għal ċertu stati membri u moħrajn oħrajn għar. Jiena nistanejt li għawnek eh, eh, għanna qoddimna l-estensjoni obbligatorja tal-ftejim tal-ħaddiema biex dan il-ftejim jinkludi il-ħaddiema postjati. Nasib li dinija kwestjoni tal-istati membri il-Bulgari jilqaw li konna l-istess ħlas l-istess eh, xogħol, imma qed jgħidu wkoll li mhux suppost eh, joħloq problemi amministrattivi. Eh, nifhem però li kulħadd għandu intenzjoni wara wara l-punt li teressas, nitlobkom xar sekondi oħra. Fid-direttiva attwali il-ħlas huwa definit bħala prassi nazzjonali, pero ma rajniex eh, din dan it-terminu eh, rivedut, eh, aħna madniex. Aħna naħseb illi jekk dan ir-realtà li semmejt ma tiġix inkluża, naħsbu li il-proposta missa taħdem kif suppost. Nixtieq ngħid li aħna naqblu ma' Senjura McIntyre ma ridux ikonna distak bejn l-Europa tal-Vant u tal-Ponent. Ridu nsibu mod kif naħdmu 8 feet fuq dan il-punt. Grazzi. Issa, Senjura Kari, grazzi ħafna tal-leġejtu għawnek, Senjura Kommissarju. Grazzi, anzi Senjura Rentke, grazzi, kena skambji tassew produttivi anke fl-modi, pero Nibda, nibda billi norbot ma dak il-qal oħrajn qabli, naħseb illi dak li qed u uh, iktar nazzjonaliżmu iktar uh, movimenti xovinistiċi uh, u naħseb illi li qed nagħmlu li jekk u miex refugjati musulmani jew nkella minoranzi ta' ċertu orientazzjoni sessuali qed nippruvaw insibu dejjem il-min eh, niprofaw nwaħlu il tort Naħseb il-verità però hija illi l-Unjoni Ewropea meċa qed tagħti tweġiba għal din l-inugwaljanza li qed tinħala eh, li qed tinħolu eh, fis soċjetajiet tagħna. Allura importanti li kuna proposti qawwija partikolarment fuq is-settur tal-ġeda kontra l-inugwaljanza minnaħa tal-Kummissjoni. Niġi għal pilastru soċjali. Għalija dan ma jistax ikun eh, damma sħiħa ta' dak kollha li eh, xorta waħda suppostet nagħmlu le, għandha tkun viżjoni ta' kif nixtieq u li drittijiet soċjali jiġu rispettati fl-Unjoni u x'valur miżjud l-Unjoni tista' tagħti lis soċjetajiet Ewropej biex isiru aktar indaqs li turi li qed tagħmel xi ħaġa għal dawk li qed iħossuhom jaqgħu lura. L-approċċ li ħadet il-Kummissjoni inklusiv kemm inklusiv xorta waħda għandi jkun hemm imbutatura qawwija min-naħa tiegħek u min-naħa ta' kummissarji oħra biex dan ikun ta' sew suċċess. Irridu naġixxu kontra l-movimenti dejjem jikbru ta' nazzjonaliżmu u ta' xovinizmu. Mbagħad punti oħra importanti li semmejtu d-direttiva dwar li poster tal-ħaddiema. Waħed mid-dibattiti kbar tax xhur li ġejjin Importanti wkoll li nġildu kontra qasma bejn il-punent u l-fan tal-Ewropa. Insaqsik, x'inhi beħseb tagħmel il-Kummissjoni eh, fi dialogu eh, mal-Parlamenti Nazzjonali mhux biss għal dawk l-appoġġaw il-yellow ma anke għal dawk li lew kif nistgħu nati vuċi l ħaddiema li ġew sfruttati f'pajjiżi Ewropej minħabba naqasijiet ta' din id direttiva. U xtip ta' tempistika għandkom f'moħħkom preżentement nafu illi kien hemm ħafna dibattiti dwar meta din il-proposta suppost titressa u tieni punt għaliex għal-grupp tiegħi dan huwa punt importanti fejn tassew irridu nimxu l-qudiem fuq is-suq tax-xogħol kont tagħmlu fuq l-aġenda dwar ix-xogħlijiet marbuta ma' l-ambjent U kif besibkom timxu? Naf li intom għamiltu ħafna xogħol fuq dan il pont kif besibkom timxu l-qoddim issa u jekk iva kif. Laura Aġeja. Grazzi, Signora eh, Aġeja għall lftd Grazzi, President. U Signora Komissarju għal darbuna l-għawk Inti staqsejt jekk il-modell soċjali tal-Unjoni Ewropea u ix tajjeb ċittadini. Dan mhuwiex u l-eżempju eh, emblematika hija il-Greċja. Il-Greċja turi li l-Ewropa fil-lanijiet soċjali qed tfalli. 500 elf eh, tifel u tifla fil-faqar fil-Greċja ġifir il-modell mhuwiex tajjeb, mhuwiex xira u mhuwiex qawwi. Qed nitkellmu fuq kif se niġġieldu biex naraw kif nistgħu ngħixu aħjar jina naħseb li inqas kliem u iktar xogħol. Meta jina smajt dwar dan il-pakket ta' rekomandazzjonijiet, eh, il-Kummissarji Dombrovski Moskovici, dak li wara li smajtom jina nibza, għax xej missom il-pajjiżi. Il, il pajjiżi li qegħdin isofru mill-punt di vista soċjali hemm ħafna qatt hemm iktar u iktar faqar qatt ma kellna livelli ta' e, faqar bħal mel qed naraw bħalissa eh, minn wara l-gwerra dinija qatt ma kellna dan it-tip ta' faqar fl-Ewropa. Jiena nistenna li l-alternattivi li se tieħdu intom se jkunu ta' natura korraġġużi intom se turu li intom għalbina biżejt biex tieħdu ċertu deċiżjonijiet. Il-President Juncker em, jista ikollu rezultati tajbin, imma jrid jibda billi jkollu eh, proġetti żgħar proċetti żgħar li ċittadini tal-Ewropa jom il-lejxin ejxin aħjar. Dan għandu jkun id-dmir tagħna. Ta'kom u tagħna nispera li minissa issa u sal-aħħar sal-mandat sal aħħar sal mandat sakkem eh, se senkuna unek fil-parlament, nishtiq inkompli nitkellem miegħek u naraw li nneħħu mill-faqar ċittadini tal-Ewropa. Dan u lan ewlieni tiegħi. Grazzi. Is-sur Maħtam. Grazzi ħafna, President. Jina nirringrazzja minn qalbi Sinjura Tisen tal-li ġejt tilta għamana, ġejt titkellem għana dwar dawn is-sitt prioritajiet għal eh, xogħol jrid isir fl-2016-2017. Jien naħseb hawnhekk kulħadd eh, jaqbel miegħi jekk ngħidu li l-aċċessibilità ta' persuni b'diżabilità eh, meta nitkellmu fuq is-sigurtà u l-saħħa fuq il-post tax-xogħol dawn iż-żewġ punti huma ovvja lina nixtieq li naħdmu fuqhom nixtieq li naslu għal ċertu normi Ewropej sabiex l-istati membri segwu direttivi imma u fuq dan, sinjura tisen ħadgost gost nisimek għax baqa erba punti erba prioritajiet li semmejt. Id-drittijiet soċjali u l-karta ta' drittijiet soċjali li inti ta' spiss titkellem dwara u inti tgħid li għandek ix-xewqa li tara din il-konverġenza soċjali. Dan huwa ovvju u hawnhekk inti tħambaq fuq dak li diġa nafu dwaru. Imma l-Ewropa e, eh, kibret malajr, 28 stat membru iħabtu. il konverġenza bejn id-dawn in-nies bejn dawn il-pajjiżi kollha mhux faċli. U semmu morru l-isfel, mhux il-fuq. Ġifieri il 20-30 sena li sena ilu kulħadd trid li l-rikkezzi nqasmu, mistax qed naqsmu bejnietna il-faqar. Priorità oħra inti trid li direttiva tal posting of uh, tal of posting of workers ixti li tirrivedija din li id-direttiva ta' 96 u tgħid li tixti tkompli tiggarantixxi il-moviment ħieles tan-nies, tas-servizzi tal-merkanzija u inti il-mobilità tal ħaddima hija għal qalbek permezz ta' dawn iż-żewġ alternativi fl-Unjoni Ewropea <laughs> insofru l-pajizi kollha mid-dumping soċjali imħabba dawn l-affarijiet u għalhekk inti se tfalli fuq dawn. Ir-raba priorità hija l-igwaljanza bejn in-nisa eh, u l-irġiel jiena sa għandi tlet minuti u nofs President jgħid il-kellim bħall-oħrajn. Fuq l igwaljanza inti qed detriment tal-edukazzjoni tat-tfal. L-tfal jistajħu ħsibhom jindukrom il-nanniet, eh, il-parrini, min? forsi id-das, ġifiri il-servizzi soċjali. Imma il-livell ta' edukazzjoni għalfej edin intuħ bis-siq. U l-integrazzjoni ta' refugjati. Diġa għanna 25 miljon ta' nis edha, allura fej se jisibu xogħol dawn il-refugjati. Jina nalaq, Sinjura Komissori, inti tkompli tkebbes in-nar fil-movimenti tal-patrioti. Inti se tibqa jkollok il biza biex tasal għal dan, jiena se tibqa tibza'. Għax inti stess sejt li qed li tibza'. Grazzi. Xtaqt biss ngħid li il-koordinaturi hemm bżonn li għal-futur jitkellmu biss għal żewġ minuti. Issa immorru żewġ minuti konna 24 minuta l-kull biex ninkopru kull ħattum bat Sinjura Tyson eh, jibqa l-ħin, Sinjura moħan Xaħtie. Grazzi, grazzi ħafna, President. Jina xtaqt. Nejt li Sinjura Komissarju li aħna qegħdin magħha fix-xogħol li qed tagħmel. Eh, aħna waraja L-affarijiet huma ċari, aħna ma bdejniex nibnu l-Ewropa permezz tas-soċjali, imma llum kulħadd jixtieq li l-Ewropa tkun iktar iktar soċjali. U dan huwa is-suġġett li jħassibna għax irridu naġlu biex naslu biex din l-Ewropa soċjali nibnuha. Għax dan li jridu ċittadini minn għandna għalhekk jekk aħna nerġaw niftħu ir-reviżjoni tal-direttiva tal-posted workers, aħna għanna dan lan flimkien. Jena, smajt il-grupp politiċi eh, oħra jgħidu li jaqblu mal-moviment eh, ħieles tal-ħaddima u li konna verament bazi soċjali u direttiva tal-posting of workers hija parti minn din il-bazi soċjali. Jena, Sinjura Kummissarju, nixtieq li il-proċedura eh, tal-karta safra investuha kemm jista' jkun malaj, aħna fil-Parlament ix-xogħol għaddej xogħol eh, mod kostruttiv, mod pożittiv u mod indipendenti minn eh, di proċedura li qed l-Kummissjoni. Jiena xtaqtu wkoll ngħidilkom li aħna qed naħdmu bla edda eh, dwar din il-konverġenza soċjali dan il-kunċett. Ovvjament wara 20 sena wieħed irid jirrevedi din id-direttiva il-revizjoni titkun immirata u titkun ukoll bilanċjata. Mux qed ngħidu li hawnhekk irid ikonna xi viżjoni li tkun tifavorixxi xi partit politiku jew ieħor, dan ma nixtiequx jien imma tkun tajba għal pajjiżi li storikament u politikament kellhom ukoll viżjonijiet differenti u taqqat President, dan l-affarijiet kollha jirnexxilna nagħmluhom jekk aħna nkunu kapaċi li nejnu l-SMEs għax dawn joħolqu u xol għax 92% 82% tal-xol huwa eh, maħluq mill-SMEs. Thank you, Mr. Chairman, and within the two minutes, two questions. Uh, Madam Commissioner. Senjura Komissarju, nishti namlek mistoqsija fuq il-MFF. Xinti għet li business as usual ma nistawx inkomplu sejrin bih. Allora dan, em, kif sejġi rifless f'dak li għetti proponi l-Kommissjoni? Għax dak li għettejdu inti intom u l-kollegi tijak fuq il-pilastru soċjali se jibqa' fisħab sħab jekk dan kollu ma jiġix rifless mod eh, f'reviżjoni xirqa ta' ceilings u anki reġims li joħolqu dawn is-ceilings. Dan il-pilastru soċjali, sinjura komissarju, naħseb huwa ovvju li ma jistax jibqa' xi pilastru waħdu. Irid ikun fl-isfond ta' koeżjoni territorjali u soċjali li hemm bżonn intu wasmin tal-qudiem fl-Unjoni. X'inkella realtajiet ekonomiċi li qegħdin naraw f'din in-naħa eh, tal-kart tas-safra ħanerġgħu nġedduhom. Ġifieri kif smajna minn is-Sinjura Rodriguez, irridu naraw kif u iktar xogħol. B'dan ikun mod effittiv U mbagħad xtaqt ukoll insemmi il-pjattaforma li inti semmejt Naħseb aħna rnexxielna għax ħdimna ma' Shadow Reporters u anki kooperazzjoni mal-Kummissjoni fuq dan. Jina fis 27 ta' Mejju se tiltaqgħu għal darba din il-pjattaforma mill-lider. Imma il-kwestjonarju kien fuq id-dete il-mod ta' kif wieħed jista' jevita x-xogħol mhux dikjarat. Imma aħna fid-deċiżjoni kellna approċċ iktar bilanċjat sabiex ix-xogħol mhux dikjarat isir dikjarat. Hekk jogħġbok tistgħu terġgħu tieħdu ħsieb il-pjattaforma timxi skont il-work plan li ġi maħluq għalija? Sekonda biss kelli iktar mill-ħin, President. Issa, żewġ minuti. A ah, Signor Jongrofs. Grazzi, President. Nitkellem bl-Olandis. U insemmi um, artiklu li d-der fil-gazzetta tal-lum. Il-titlu kien jekk in-nis jaraw li regoli mumiex xirqa, mumiex ġusti, mela l-Europa se tereq. U kien komissarju li ta' din l-intervista l-gazzetta u jien naqbel maħħa, jekk in-nies isibu li regoli mhumiex xierqa mhumiex ġusti, aħna is-suq intern tagħna mhux se jibqa' popolari. U n-nies ma jibqgħux jemnu li din hija triq tagħna. Għalhekk aħna aħna ġifieri netkellem għannom ta' ħafna nisa unek f'dan il-parlament, aħna naraw nsibu li huwa importanti li inkomplu ix-xogħol fuq ir-reviżjoni tad direttiva tal-posting of workers u jina nista' nifhem li inti qed tikkonsidra kollox l-opinjonijiet raġonati, il-kummenti, l-istudji, imma permetti lili ngħid li huwa importanti ħafna li l-proposta żommuha jista' jkun hemm xi emendi ma l-iktar ħaġa importanti hija li nkomplu bil-proposta u naħdmu fuqha. Jien naħseb li b'dan il-mod nistgħu nindirizzaw il-kompetittività mhux ġusta fis-suq tagħna meta għandek kumpaniji rispettaw regoli u oħrajn li le jippruvaw jiskapulawa. Għalhekk irridu nindirizzaw dawn il-problemi. Għandi mistoqsi oħra anke jekk il ħin X'nista' ngħid lin-nies meta da n-nies li jaħdmu fit-trasport fil-qasam ta' trasport u jisaqsuni se jiġri mir-regoli ta' trasport. Tajjeb, grazzi. il sinjura Blanke Viċute. Grazzi, grazzi ħafna, President. Grazzi, Sinjura Kummissarju, tal-li inti ġejt il-taqamana u t-diskuti maħna, għandi zoċ mistoqsijiet. l għennet il-ġimma l-oħra, il-Kummissjoni ħarġet bi rekomandazzjoni tal-Istati membri. Il-Kummissjoni saħqet fuq il-fat li l-Istati membri mumiex qegħdin iddaħlu fis-seħ l-rekomandazzjonijiet tal-2013 għal dak li għandu x'qassam mal-investiment fit-tfal. Il-faqar fost it-tfal kull ma jmur jola fl-Istati Membri tal-Ewropa. Issa, 27 miljun ta' tifel tifla qegħdin jgħixu fil-faqar. Dan juri għal darbohra li l-Istati Membri ma jafux kif jiġildu kontra l-faqar fost it-tfal. Kummissarju, nixtieq nitolbok minn qalbi biex tanalizza il-talba tagħna. Talba tana li sajna nagħmlu ilek dwar il-garanzija ta' tfal li qiegħda hemm verament biex teħles it-tfal mill-faqar. Issa li qegħdin aħna nagħmlu nirrevedu l-MFF nistaw indaħlu klawzola għal u budget ukoll dejjem li għandu jmur tfal il-Parlament u l kummissjoni ta' dan iċ-ċiklu ta' dan il-mandat iridu jieħdu deċiżjonijiet xinka l-atfal se jibqgħu fil-faqar. U inti wkoll semmejt il-bilanċ bejn il-dinja tax-xogħol u d-dinja u l-ħajja personali. Illum jina kont flaqa tal-Kumitat FAM u id-dibattitu kien verament tajjeb, nixtieq nirringrazzja Sinur Astola għax kienet magħna f'din il-laqa. U għandi mistoqsija. Meta l-Kummissjoni meta se toħroġ bil-tini stadju tal-konsultazzjonijiet mal-imsieħba soċjali fuq dan is-suġġett meta se tħabbru u kol il-pakket tal-mizuri leġislativi u mux leġislativi. Grazzi, Evelyn Regner. Grazzi. Inti intom eh, dejjem semmejtu li għanna standards differenti eh, normi tax xogħol, normi tal-pagi, u oħrajn. Jiġifieri hemm ħafna diverġenzi, hemm ħafna differenzi. Għalhekk x'nista' ngħid għal dawk il-ħaddiema li jgħidu għaliex xi ħadd minn pajjiż ġar tagħna jirċivi paga li hija inqas mill-paga minima għal avolja jaħdem fl-Awstrija. X'nista' ngħid meta min iħaddem? jilabu loba tagħhom bil-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali. Meta jaraw li nies jimxu minn pajjiż liħor. ieħor. Nistantikom ħafna iktar eżempji, eżempji ħżiena li il-kontrolli tagħna nistgħu nagħmluhom għax qatt ma jinqabdu dawn in-nies dan kollu juri li hemm bżonn li insaħħu id-direttiva tal-posted workers. Jiena xnejdilhom dawn in-nies meta jedu li dix Ewropa hi meta aħna il-xogħol li huwa l-istess eh, ma jitħallas l-istess, mhux tal-li m'għandniex normi l-istess. Hemm bżonn li nitalmu minn xulxin, nitalmu naraw kif se nevitaw dawn il-problemi. Iva, grazzi għall-ewwel darba xi ħadd żamma l-ħin. Brava. Marija Ren aħena Grazzi, grazzi għal dawn l-ispjegi jien għandi tlet punti. L-ewwel net l-idea tal-protezzjoni soċjali moderna jiena ninaqat mal mal-kollega Blinkeviċjuta li qalet dwar il-faqar fost it-tfal. il faqar fost it tfal nafu li jem 26 miljon ta' tifel u tifla jieċu fil-faqar fl-Europa. Ma nistawx naċċettaw da. Għalek biex nkunu moderni, kif se nġildu kontra dan il-fattur li mhuwiex aċċettabbli. It-tieni mis-sosja li għandina hija dwar id-direttiva tal-posted workers. Jiena ma naqbel xejn mal-kollega li qed jgħid li rridu nerġgħu nistennew il-direttiva ta' 96 qiegħda biex tipproteġi l-ħaddiema u l-lum din tintuża biex jiġu abbużati l-ħaddiema. Għalhekk meta liġi tiġi abbużata b'dan il-mod, hemm bżonn inbidlu għax ma mhijiex adattata miex xirqa irridu ibidluha mhux biex inkunu kontra il-movimenti l tal-ħaddima, imma biex nejnuhom biex ikun hemm verament protezzjoni ta' veru tagħhom. Ġifiri ma rridux nitkellmu fuq eh, min se jkun il jekk hux eh, il-vanti għal ponent jew il-partit eh, tax-xelluk jew tal-lemin, imma noqogħdu attenti għax kważi fl-Ewropa hawn l-iskjavitu. Ma jistax ikun li l-Ewropa tkun it-territorju tal-iskjavitu. Grazzi.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 Kummissarju, jiena nixtieq ngħidlek li napprezza ix xogħol li tagħmel. Dejjem tipprova tara li jkun hemm il-bilanċ, ġifieri għandek il-pilastru ekonomiku qawwi biex joħloq iktar xogħol imma il-bażi soċjali li kulħadd u ċittadini kollha qed jistennew mill-Ewropa inti intlabt eh, tispjeg ħafna affarijiet mill-kollegi, jiena xtaqt insaqsik fuq suġġett speċifiku li għandu xjaqsam ma' opinjoni li se nivvutaw fil-tini parti tal-laqatana dwar ix-xogħol fil-qasam agrikolu u anki fil-żoni rurali. Nafu li dan is-settura għaddej minn kriżi għatmarajna ma rajna li il-nis li jaħdmu fil-agrikoltura dejjem ukoll qed imorru lura u f'ċerti pajjiżi dan iktar jinħass. Xtaqt insaqsik, Sinjura kommissarju, l-Kummissjoni ħasbet biex taħdem fuq l-impatt soċjali ġifri f'termini tax-xogħol x'forma ta' xogħol x'inhuma il- il-xogħol kif naqas, kif inbidel għax nafu li post tax-xogħol fil-qasam tal-agrikoltura iġib postijiet tax-xogħol ħafna iktar mod indirett. Grazzi ħafna. Danke sehr. Guillaume Ballas. Aber, Madame Gijon balas. Iva, kuħad minna xilu jżom taħt iż-żewġ minuti, prosit. Kummissarju. Mistaqsija għalik ma lina l-kol fil-verita. Għana kol smajna dak il intqal fuq l-Austria l-bira. Nfat li punt importanti għall-Europa ħabba il-mikrofonu għakalli, telef il-mikrofonu. nerġu niprova. Aħna smajna kif Dominik Martan u il-Frod Nazzjonal għedin jiserħu fuq il-firda bejnietna għajridu l-firda fl-Europa biex jirpu huma u jikbru. Rajna dal-biraħ, per eżempju, dak li kważi ġara fl-Austria, l-elezzjonijiet. Il-ċirkolazzjoni u jgħad eh, ħirsa jgħad dritt tal-Unjoni Ewropea, ma ħassux illi jekk il-memx drittijiet soċjali Ewropej li forsi ma jistax ikonna il-libertà ċirkolazzjoni mingħajr drittijiet komuni u regoli komuni. Aħna ma rridux standards komuni illi jgarantixxi ċirkolazzjoni ħilsa. maħna ħossu li irridu nsibu kompromessi ma nimplementawhom tajb mod tajjeb u nifokaw fuq l-interessi pubbliċi hawnhekk. U aħna rridu nfukaw iktar fuq drittijiet komuni. Grazzi. Dan diskors illi tassew kellu sugu li għanna nixtarru dwaru. Tajjeb illi niftakru il-partijiet soċjali għaliex importanti ħafna illi ikkunu nistaw naħdmu fuq ir revizjoni tal- neħija tal laboratorji ma dan il-proċess il biddu ma' kienx involvi li msejħa kollha soċjali u inti biex tkun xi ħaġa dejjiema u biex teleb kollox fuq proċess fuq dal level proċedurali importanti li ħan involvu l msejħa kollha soċjali. Nafu il-partit soċjali għandhom per problemi dak li huma aktar problemi ħarqu U allura ma rridux nħolqu iktar eżempju ta' dan it-tip, imma rridu ninvolvu li l-kulħadd tal-imat u maniera illi nkunu nistgħu jkollna sviluppi tajbin ħafna fuq il-post tax-xogħol għal dak li huwa dak li hija direttiva li kontu qed titkellmu qabel dwar u dak il-kondizzjonijiet tax-xogħol dan huwa importanti ferm ukoll. Issa rridu għal darborna nippruvaw ninvolvu nbidu sejba soċjali sabiex ikunu nistgħu nkunu ċerti li jkun ir-riżultat aħari eċċellenti. Aħna mill-SMD għanna poġġaw bisħiħ l-isforzi kollha tal-Kongress sew. Grazzi. Honorable Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter en collega's. Grazie, dat is zo, collega. Ovviamente, oh, commissaris Tessel. Għandi għatta mistoqsijiet l-għu li nishtiq nirringrazzjak. Għat-talba tijek kontra social dumping. Dak li jiet għal pagan daqs xogħol indaqs. daqs. xi ħaġa li ħafna nissemew dan il-prinċipju tibta sura tieħu din, bod konkret immaġina Belġan li jintbagħat Ungerija biex jaħdem Dan ifisser illi dan l-impjegat irid jitħallas rati tal-Ungerija jew rati tal-Belġu. Għaliex il-kondizzjonijiet f'dak dak il-pajjiż jew kollha pajjiż ieħor ikun iktar baxx. Ġbir Belġan jridu jaħdmu għal kondizzjonijiet kieku għar, pajjiżi oħrajn, U dak dak li huwa l-perjodu 24 xahar. Jekk inti għandek posting ta' 24 xahar, na dan jitqis bħala posting temporanju u xek. Tista' tkun sitt xhur ġifieri, kif trid. Naħseb illi is-sitt xhur kif ikun għandi ta' sitt xhur iktar għandu konċett ta' temporanju milli 24 xahar. U iktar ħarsu wkoll kif l-istati membri kollhom iktar lokal manuvra hawnhekk. Possibbli li kolla naqaf flessibilità dak li huwa l-periodu tal-posting u e, dak li huwa pereżempju il-las tal-sikurtà soċjali. Inti ħat emenda dan ir-regolamenti tal-sikurtà soċjali fejn ħajtħallas da ġifiri da jgħet kien tibgħat il-Belġu per minn Bologna. Da fejn jitħallas l mennaj? Xrati per eżempju jridu jitħallsu għal kem żmien. Għan iktar informazzjoni għamil grazzi. Iva, r-rezeri serħi għamġira s-verito. Grazzi. Jina, komissarju, ma nafx jek inti x'tifhem kemm inti għandek responsabilta ħafna responsabilità fil-verità għax minn inti tħares elezzjonijiet tal-Awstrija. Meta inti tara l-min estrem li tassew tal-popolari issa, id-dom e-, nominatur komuni għandwar l-Ewropa hija il-faqar, l-esklużjoni soċjali, problemi għall-aċċess tas suq tax-xogħol, dan kollha huma minħabba politika tal-Unjoni Ewropea. Huwa mirek illi inti tgħaddilna messaġġ ta' tama ta' kif nistgħu niġildu kontra l-min estrem nazzjonaliżmu fl-Ewropa u wkoll meta nħarsu lejn ir-rekkomandazzjonijiet fuq livell nazzjonali naraw linji ta' politika li mhux se jiġu implementati mill-Unjoni. Pereżempju l-skema ta' dħul minimu u l-foqra li qed jaħdmu. Għandniex politika f'dan il-qasam biex nelbu dawn il-problemi li qed wasal għal populiżmu li qed jikber kull ma jmur madwar l-Unjoni. persuni fil-komitat inko qed iħarsu lejn il- kompatibilità ta' dawn is-servizzi soċjali u dawn jistgħu jieħdu l-pensjoni privata minn stat membru għal ieħor. Nistgħu nagħmlu dan għal livell Ewropew pensjonijiet pubbliċi jew bil-benefiċċji soċjali għal qatt pereżempju. Jien nistgħu nagħmlu l-istess li nħarsu lejn id-drittijiet tal-persuni. Ma jistax biss inħarsu illi mm, inħarbis lejn il portabilta tal-drittijiet tal-pensjoni, ma nħarsu li stampa kollha. Sur Fantulis. Il-Kommissarju, għal-taqsinu il-Kommissarju? Aħna konna rajna il-indiskrivu il-xol tal-Komissjoni pala parti mill-Nisġa Soċjali ma falla. Eh, Għalliex fil-verità dan eh, irfirdu l-Europa ta' tramontana tal-Afsenar, jitkellmu dwar motor soċjali Ewropea. Eh, u għahna unek, ma pero jaċajta jek nħarsu lejn il-Greċa, fejn il-ingwaljanza. Kuħat jitkellem dwar il-solidarieta u solidarità tal-Greċja fil-memorandum. Dawn ser jevitaw illi jiltaqgħu mal-grupp tagħna. Aħna rridu aħna l votazzjoni tal-popolatizmu li qed iżdied, aħna rrid nafu l-sistema għat wasalek tal-arqat u miżerja il-prestazzjonijiet fis-sptarijiet huma sitwazzjoni ta' t tret dinja. M'hemmx flejjes. Il-gvern kull ma jritu illi jħalla id-dejn, imma dan id-dejn Il-lamutor tal-qata minnu ijet, u ras minnu irtirat, imma dawn ħajkollhom jħalsu għali. Mbagħad hemm il-migranti li qed jħarbu il-gwerra u il l il-mewt biex jippruvaw fl-Ewropa, imma mbagħad aħna nitkellmu dwar pajjiż fejn il-qatt huwa ta' barra minn hawn. Il-sitwazzjoni fil-Greċja wkoll ħajkun hemm iktar faqar u iktar prekarjetà. Veri għal-kollegi li dawn qegħdin jitkwetaw fuq il-nazzjonaliżmu li qed jiżdied fl-Ewropa, nifakkar illi il-bombi illi saru f'Pariġi u Brussell ma kienux nazzjonalisti imma dawk li tixtiequ daħlu fl-Ewropa li integraw għamana li jagħmluhom. Grazzi. Yes. Uh, thank you, Commissioner. I have two Grazzi, Kummissarju, għandi żewġ mistoqsijiet għalik. Aħna qed inħejju rapport issa. X'inhi l-pożizzjoni ta' fuq il-drattiva tal-liv ta' paternità? Ta Issa, għedħan fuq mistoqsija bil-fom. Dwar it-tweġiba, fuq il-faqar qed nitkellmu dwar il-tħul minimu u il velti u meta huwa marbut ma' dak medju, tħul medju. Fir-riżoluzzjoni kollha il-proposta kienet li nilħu mill-inqas Iżda maġġoranza kbira sa' jistati membri juru li hu ħafna inqas diġà minn 60% fl-Latvja 44%. X'taħsbu fuq dan? Grazzi tassew. Mela, qabel ma nagħti l-kummissarju għandi xi kummenti mela ħati wkoll. Mela kumment. Il-pilastru sikurta soċjali. Nista' ngħidilkom xi diskutejna f'dan il-kumitat aħna diskutejna l-ingwaljanza fl-Ewropa u stabilixxejna li rajna l-iktar rata għolja ta' ingwaljanza l 1961 U allura essenzjali li aħna nistabilixxu b-ħastru ta' drittijiet soċjali iżda jiena esprimejt id-dubji tiegħi dwar jekk aħna nistgħux dan nikspuh dawn is-slogans mhux se tibdel is-sitwazzjoni fl-Ewropa, n-nies jistgħu jitolbu lilhom infushom dwar il-pilastru soċjali. Jekk m'hemmx atti konkreti leġislattivi li jiġu adottati, jew xejn tanġibli biex li għandna nirreferu għalih, ġifieri għandna bżonn riżultati, għandna bżonn naraw riżultati illi n-nies jistgħu jaraw bajnejhom nies illi qed iħossuhom insikuri ħafna f'każ ta' l li qed tiżdied u kulħadd qed jibża illi dawn ser jiġu iktar mafusa u mkazbra um, u li l-Ewropa ħadmet kontrihom. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni fis-sitwazzjoni tal-posting of workers fejn aħna tiġa qed naraw l-abbużi Qed naraw każijiet ċari qed naraw li l-posting of workers din id-direttiva u anki l direttiva dwar l-infurzar mhumiex qegħdin jindirizzaw dawn l-abbużi. Nafu allura li jidu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. U ma nistgħux nagħmlu nistennew għax inkella nkunu għadin nissugraw illi stati membri għoddi jirġaw jarqu l-frontieri. U li waqfu il-moviment ħilet il-ministru tiegħi tax-xogħol. Ek qed jgħid, ek qed dak huwa l-ħin li qed jagħti. Jiġu sortu nistennew l-implementazzjoni tal-direttiva tal-forzara x'inkella nkunu qegħdin nissograw li l-frontieri tagħna jirġaw jiġu jirġaw maqfa. Jirġaw jimnew. Forsi approċċ li nistgħu nieħdu biex nelbu dan il-staġnar. Qed nitkellem dwar il-staġnar li bejn l-Ewropa tal vantu u tal ponentu huwa li nistidnu l nistidnu l-esperti għal dibattiti informali qabel ma jkollna din il-konfrontazzjoni which in forsi tajjeb li jkollna laqa informali fuq il-sus differenzi li jeżistu mhux dawk politiċi, imma problemi ta' sugu, ta' sustanza biex ipruvaw insarmaw il-barrikati. Għaliex dan huwa inaċċettabbli li aħna nistgħu naqbdu nibqgħu norbtu jtejna tana stess. Għaskapitu tal-Europa. Għax aħna ma nkunu ikunu għedin eh, naqsu mill-li naġiċu, ma jistax ikunu pawsejrinek hekk. Il-situazzjoni jekk kifini palessa fl-Europa. Mela dan kien il-kontributina di għal kommissarju. Grazzi, grazzi l membri onorevoli kollega tal-Parlament tal-mistoqsijiet tagħkom tal-kummenti tagħkom. Illi aħna żgur ser inqisu iżda l-ewwel mistoqsija sur ċerija dwar kemm għandi ħin jekk tridni tliet sigħat nista' nista' nwieġeb <laughs> nista' tliet sigħat għandi għal tliet sigħat jekk tridni. Tnax il-minuta ma jidher li għandi prosit. Jiddispjaċini mela jekk ma nistax nwieġeb lil kulħadd. Imma ħadni għanna ta' kollox u ħanwiġbuhom eventwalment. Mela permetti li għal nistana wieġeb fl-Olandiż u nista' uża is-servizzi tal-infermi li għandkom hawnhekk l interpreti Fuq ir-rifuġġati. L-integrazzjoni tar-rifuġġati għandu jseħ b'mod aħjar milli għandna għamilna sissa. Jiġifieri li aħna nafu meta nħarsu lejn ir-rapporti tal-pajjiżi meta nħarsu lejn is-sitwazzjoni tal-migranti fis-suq tax-xogħol, aħna naraw illi l-integrazzjoni mhix dejjem kien nexxiet rridu nagħmlu sforzi addizzjonali fis-soċjetà tagħna minn qed jasal minn kollu. Irridu nintegraw. integraw tfal li forsi ma jkunux lestewx iskola tagħhom, l-edukazzjoni tagħhom jiduntuhom iċ-ċans ukoll li jitlu fil-post tax-xogħol, hekk kif aħna wkoll binna wara kollox. U dawn l forzi wkoll jistgħu jgħoddu fuq xi għajnuna mill-Unjoni Ewropea finanzjarjament, kiet naħdmu fuq linji gwida ma' servizzi tagħna li stati membri biex ngħinu wieħed li ieħor esperjenzi. U ovvjament da ikun skapitu tal-iktar ċittadini vulnerabbli ħaġa li jiena misti semmejt forsi minn midunat. Jekk għandu jkun hemm prioritajiet negattivi f'dak li huwa l-infiq tal-flejjes soċjali m'għandux ikun skapitu tal-iktar vulnerabbli, dan għandu jisir ingħad moċċar fuq ir-rifuġġati. Nirrid ngħid illi hemm 507 miljun persuna li tgħix fl europa ċittadin Ewropew. Jekk aħna naħmu wkoll flimkien. Mod tajjeb ah, għandu jkun possibbli lina illi nirċivu għad ta' rifuġġati f'soċjetà ħafna iktar rikka. Jekk nagħmlu dan mod mela m'għandniex itilfu l-opportunità m'għandniex tkun spiża, iva, għandumu dan ħajru ċertu sforz, investiment fil-kapital umani ma jkun hemm premju. Aħna ser ikonna sa membri illi jitwessa għedin jġiħdu problemi demografiki fis suq tax xogħol illi ser jiverifikaw minna li tkun probdarti mill-soluzzjoni kollha li għam. Jekk għal dak li għandu xieqsa nissa il lastru soċjali u l-kommenti tal-Reveli Rodriguez nixtieq ningrazzjak għal rikonoxximent ta' xogħol li għamilna. Għajtkellem ftit dwar il-pilastru soċjali. Dan nibet mill-rida tagħna li jkollna konverġenza il-fuq. U aħna kieku nixtiequ li tkun konverġenza ta' 28 u mhux biex fiż-żona euro, nixtiequ naqblu naħnu lejn dawn it-tip ta' konverġenijiet. U minnu però il-funjoni monetarja fejn l-istati membri qegħdin jaħdmu l istess munita. Imħtieġ aħna rridu naqsmu iktar kull ma jmur il-politika finanzjarji tagħna. Hija xi mhux mixtieqa ma xi ta' bil-fors. Ovvjament dan mhux biss nixtiequ napplikaw għal l e eventualment ma' kulħadd. Issa fuq il-pilastru soċjali, nixtieq nifoka fuq il-forma legali tal-pilastru. Aħjar naraw se joħroġ mid-dibattitu l-ewwel u naraw ix-xeħta li se jieħu dan il-pilastru soċjali, iżda li dejja tkun li jkun ta' servi ta' referenza għal rittijiet, prinċipi, obbligi jeżistu. Trittijiet mhux neċessarjament li jiġu mill-pilastru, Jekk ikun dan il-qafas, mbagħad nkunu nistgħu naraw kif aħna nidlu l-politika tagħna soċjali jew inkejlu dan it-tip ta' politika eh, dan il-mod. Issa jekk l-inizjattivi jkun neċessarju, irridu din hija ħaġa oħra. Irid ikun hemm proposti li mmexxu l-qudiem u ġati ressa anzi ħadsi legali fejn l-Unjon fejn għandha kompetenza fihom. Forsi minn għandu iktar kompetenza fil-qasam tal-Istati Membri nistgħu naħnu bil-benchmarks. Imma il riżultat ta' diskussjoni fuq il-plastru soċjali mhux se jkun sensi l ta' drittijiet li huwa tista' jaqbad u jgħid li huwa tiegħu jew tagħha. Eh, hija kwistjoni ta' qafas li jiġi stabilit bħala referenza bħala mezz ta' kejl għal-linji ta' politika tagħna, mbagħad jista' jkun ikollna noħorġu proposti abbażi ta' dawn. Fil-livell wiesa' fuq il-posting of workers kien ħafna mistoqsijiet. Ma rridux li konna konfrontazzjoni mill-vant għal punent, aħna rridu nilbuhom dawn id-differenzi, aħna Europa ta' 28 stat membru b'507 miljun ċittadin. U aħna kif kollan daħs. Għal dak li huwa il-posting of workers, dak li rridu niksbu planet tagħna huma illi nagħmlu l-idejat iktar ċari, rridu li dawn ikunu ġusti u jridu nkunu nistgħu ninfurzawhom fuq il-post tax-xogħol. E, aħna jekk inħarsu lejn pereżempju il-ħlas, irridu naraw il-regoli mandatorji li japplikaw għal ħaddiema e, li japplikaw ukoll il-posted workers. Ġridu kollu jgħu taħt ir-regoli tal-pakket tal-salarji. Din hija l-idea essenzjali. Mhux se ninterfjenu mal-mod kif il- pagi huma stabiliti fl-Istati Uniti, dan din tibqa' kompetenza tal-Istati Membri. Ta' spess huma l imsiħba soċjali li għandhom rwol importanti x'jaqdu għal dak li huma negozjar tal-pagi mhux se noqogħdu nbabsu fihom daw jew nindaħlu fihom. Aħna kull ma ngħidu huwa li dak ir-regoli se japplikaw ħajapplikaw għal ħaddiema lokali u għandhom jiġu rispettati meta niġu għal u koll jaddu għal kustjoni tal-post workers u koll. McIntyre. Um, Issa, il Senjura McIntyre saqsijiet uh, xi mistoqsijiet oħra. fil fat prezentament, uh, edin fil-fazi preparatorja, edin fl-ewwel round ta' konsultazzjonijiet eżattament ma' l-stakeholders kien hemm ħafna jdu, imma f'dak l-istadju qegħdin, ġifieri qegħdin fi istadju bikri għandna l-organizzazzjoni tal-ewwel round ma l-stakeholders ġifieri eventwalment nista' ngħidilkom iktar. Imbagħad hemm il-mistoqsija fuq il-flessibilità flessibilità li qed tiġi mitluba mill-ħaddiema għal li qed nitfaċċaw tipi differenti u ġodda ta' kuntratti. Ħafna drabi huma kuntratti li għaw taħt il-liġi ċivili iktar minn eh, taħt il-liġi ta' xogħol, kemm jista' jkun irridu navetwaw il-frammentazzjoni ta' suq ta' xogħol, hemm oħrajn li għandhom ħarsien eh, tajjeb oħrajn li le ma rridux naċċettaw li jkun eh, situazzjoni ta' kontratti atipiċi li jsiru tipiċi u jkollna nies li jingħataw eh, serħan il-moħħ fuq ix-xogħol tagħhom oħrajn le. Hawnhekk eh, nagħmlu ħafna rekomandazzjonijiet fiħdan ir-rekomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi l għaliex tassew nħossu li huwa punt ta' tħassib għalina, ġeviri, ħudu nota ta' dan sa' membri fuq l-inugwaljanza. Dini u kolli xi ħaġa li aħna tan ħafna attenzjoni għalija anki fuq dan il-punt indirizzajna ħafna CSRs appellajna li stati membri biex jagħmlu iktar u iktar eh, l armu tagħhom biex jinkludu dawn l-ugwaljanzi u meta taraw rekomendazzjoni soċjali l-istati membri tirrealizzaw mill-ewwel kemm aħna nqisu dan bħala punt prioritarju fuq il-ħiliet bil-matermat ħagun ħagunet noħorġu bl-aġenda ġdida l-ħiliet, waħda il prioritajiet f'maħna li jkun hemm iktar kooperazzjoni bejn in-negozji, l-imsabba soċjali u d-dinja tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex niżguraw illi nies ikunu mħejja tajba tajjeb eh, għas sitwazzjoni tax xogħol rridu intu il-ħiliet kollha u l-kompetenzi u l-arfien meħtieġ. Jekk nixtiequ li żgħażagħ jipparteċipaw fis-soċjetà, fl-ekonomija, importanti li jkollhom il-ħiliet kollha meħtieġa biex jagħmlu l-ewwel passi fuq suq tax-xogħol. Rridu kunu nistgħu nevalwaw dawk il-ħiliet u għalhekk għandna bżonn il-komunità tan negozju u l imsaba soċjali biex ikunu parti minn dan id-dialogu. Fuq la l aċċessibilità għall-inklużjoni ta' nies b'diżabilità u n-nies kollha l-oħra li nxuq naraw inklużi nxuq l-affarijiet jaħdmu ħarira hawnhekk fil-Parlament kontenti illi kien hemm progress kbir fuq siti ta' settur pubbliku dak kien pass kbir il qudiem fuq dan l-att tal-aċċessibilità. U jien tamaw illi dan il-kumitat fuq ix-xogħol u l-affarijiet soċjali jkun qed jilapru l-importanti wkoll fl-abbozzar ta' test minn ħatiegħu. Parti minn hekk eh, li tri l-opinjonijiet ġustifikati minn ħafna minnkom u kol ħankun qed eh, nivaluhom bir-reqqa kull waħda minnhom. Ħaneħduha b'serjetà, ħanevalwa kull komment eh, mill-parlamentari mbagħad għabbażi tal-prinċipju ta' kolleġjalità naraw naqra jekk proposta x'ħanżobbuha jew le, ħanixduha kompletament, din trid tittieħed fuq level kolleġjali minnha tal-Kummissjoni. Però nixtieq nixbet l-attenzjoni għal fatt li anki qabel ma stajt di il-proposta ħna ħarisna mill-qrib dwar kif il-prinċipju ta' sussidjarjetà jista' japplika u prinċipju li ta' sew nieħdu bis-serjetà mhuwiex eżerċizzju ta' rutina biss rridu naraw illi da kollu nipproponu jirrispetta dan il-prinċipju. Però kif għad aħna ħankun qed nevalwaw kull itra, dan qed naħduh b'serjetà kbira, ħanevalwaw kull kumment u nittamaw illi dan kollu jkun possibbli fi ftit minn ġimgħata ma nistax intikom dat eżatt, dat eżatta, però mhijiex ħaġa ħan posponu ehm, sina di, ġifiri, nittamaw li dal-eżerċizzju intemmuħ eh, sabel is-sajf. Fu eh, iktar fattu unqas asklim fi CSRs u fi semestru Ewropew nafu li hemm bżonn nindirizzaw iktar il-kwistjonijiet eh, soċjali, naħseb li hija bdej l attitudni li aħna nistgħu naraw li għan iktar fatti mill-kliem. Qed nagħmlu l-almu kollu tagħna, da kollu nistgħu fil-fama tagħna niksbu, dak kollu li jista' jġi valor miżjud. Punti fejn nistgħu niksbu riżultati biex bekk in-nies għom opportunità ta' ħajjar biex ikollhom standard ta' ħajja deċenti. Dak huwa li aħna nixtiequ nofru. fuq eh, il-libertà tal-moviment tal-ħaddiema u tal-ċittadini. Dan huwa għass importanti tas-suq waħdieni għalina punt importanti u għalhekk aħna qed inkomplu niffaċilita u l-moviment ħieles. Rridu nkomplu eh, nsaħħu eh, suq waħdieni, suq waħdieni ġenwini, ġenwin. Naħseb li hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar il-ftuħ tal-frontieri u ikonna liġi tal-ġungla le, għandna regoli ċari għabbazi ta' ftehimiet u fid-dawl ta' dan għandu għandha titqies kull proposta leġislattiva. Jena nemmen li ħankunu għet nerġaw nitħattu fuq dan il-punt Deġa qed nagħmlu dan mal-Konsil tal-Ministri rridu naraw illi fil-taħdidiet kollha li konna rridu nisħu mal-stakeholders din il-problema ta' ħaddiema postjati. Rridu nagħmlu dan bazat fuq fatti, nispjegaw eżattament l-affarijiet naraw naqra li minnu valuti jifhem eżattament l-affarijiet e ngħidu sma' dan huwa l-metodu Ewropew, dan hu kif naħdmu, u anke minkejja li għandna dossier diffiċli qudiemna nistgħu naslu. Fejn hemm ir-rieda u bil-appoġġ tal-Parlament nistgħu naslu. Kien hemm mistoqsija mbagħad fuq il-pjattaforma kontra x-xogħol mhux dikjarat. Ir-rapporter Pirinski għal il-pjattaforma iġemna mnedija din il-ġimgħa nar il- 27 ta' Mejju l-idea hija li kemm jista' jkun inħallu lok biex dak li jkun jiżviluppa l-aġenda. Għandna ħafna nies involuti, għandna wkoll ispetturi tax-xogħol, ispetturi fiskali u oħrajn għadnielhom naqra illi jridu jiffukaw fuq aspetti partikolari skont eh, is-sezzjoni tagħhom, però importanti wkoll li jkun inizjattivi komuni għaliex irridu nitalmu minn xulxin. L-idea tkollha u prassi kollha illi jinqasmu però rridu niġbruhom f'daqqa ħalli naraw li jkun hemm konklużjonijiet li jkunu utli għat-tfassil ta' politika. Issa sta għan-nies mbagħad eh, illi eh, jabbozzaw illi jħorġu b'mod eh, kostruttiv eh, u biex eh, xogħolhom ikun ta' suċċess. Fuq il-faqar, iva, partikolarment il-faqar fost it-tfal, u tqalu li ħasra, ma il-faqar mod ġenerali u ħasra, rridu nagħmlu xi ħaġa biex nindirizzaw din ir-realtà. Però din hija xi ħaġa li għandha problema li għandha ħafna ċuħ, u m'għandniex biżejjed istrumenti f'idejna fl-Ewropa Nafu li għanna reġuni l-autoritajiet lokali, l-pajizi, vera, dawn għandhom eh, l-għoddu smeħtir, għam eh, aħna fuq livell Ewropew għanna semestru Ewropew ta' fitijiet oħra. Hut għalu li ix-xogħol għata sew importanti biex nġeddu l-egwaljenza u l-faqar. ċertament li x-xogħol huwa importanti u hawnhekk biex nsemmi l-importanza tal-politika rida. Naħseb eh, illi meta ngħidu eh, sistema politika modernu ma jfissirx eh, irridu kunu kompletament flessibli li rridu naraw, però illi meta nies irrid ikollhom ikunu għaddejjem żmien diffiċli, minn żmien ta' tranzizzjoni rridu niżguraw li jkollhom is-servizzi soċjali illi ikun jistgħu jgħinuhom. Irridu nolsawhom il dawn in-nies, rridu naraw li ma jqawx fi trappoli ta' għat eh, jew kella faqar. U dan irridu nindirizzaw permezz ta' politiċi partikolari eh, f'kull sat membru. Jiena tassew sodisfatta però ngħid illi għall-ewwel darba il-Fond Soċjali Ewropew fl-istorja tiegħu għandna persentaġġ minimu illi jeġġi allokat għall-inklużjoni soċjali u naħseb illi dan huwa l-mod kif aħna nanna nimxu l-qoddim. Huwa mod kif juri illi l-istati membri impenjaw ruhom biex jagħmlu iktar. U eh, naħseb illi eh, dan il-limitu ta' fondi ġi allokat f'dan li jessef minħabba l-isforzi tagħkom. Naqbel illi eh, għatem ħafna xogħol illi rritisir isir CSRs illi għadhom kif ġew ġewa dotati xartiem ilu Eh, hemm ħafna xogħol li għadu irid isir. Xiktar, il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u personali. Is-sitwazzjoni wara t-neħħija ta' direttiva fuq il-lif eh, parentali. Issa, qed induru fuq eh, l-imsieħba soċjali għat-tieni fażi ta' konsultazzjonijiet. Rridu naraw naqra eżattament kif jaħsbuha. Rridu naraw naqra fejn jaraw l-inizjattiva sejra jekk jishtiqux illi neħdu l-affarijiet fidejna. Imma naħseb illi jekk u ma jishtiqu jieħdu l-inizjattiva fidejhom aħna nkunu kontenti. Aħna sew nemnu fi dialogu soċjali. Fuq il-green jobs, ix-xogħol f'ambjenti rurali. Aħna rridu noħolqu xogħol kullimkien mhux bliss fl-bliet rridu naraw li r-rizorsi u l-istrumenti kollha li għandna fidejna nistgħu nisaw biex napoġġaw dan l-għan ta' xogħol għal kulħadd u kull imkien. Drittijiet ta' xogħol u moviment ħieles imorru fl-imkien fuq eh, id-dumping soċjali kol punt importanti, issu intern miex sempliciment eh, xie eh, impriża fejn kulħadd jaqbatu jagħmel li jfettillu, le jrid ikolna regoli u jkunu lessel li niddefenduhom. Fuq il-mistoqsija dwar l-postjar tal-ħaddiema, mistoqsija ta' Senjura Stephens, forse m'għandix ċans ta' sekk nitkellem hawnhekk, però eventwalment meta niddiskuti l-proposti nista' forsi nidħol iktar fid dettal dwar dan. Ipermetu li pero niċċara punt, meta nitkellmu fuq eh, salari. Dawn, dawn salari applikaw għal ħaddiema postjati, ma dan ma jfissirx li meta jkollok xi ħadd ġej minn post fejn ikollok salarju ikbar u mbagħad xi post fejn is-salarju inqas ħajkun qed jaqlenqas. Meta ngħidu dak li huwa meta ngħidu x'inhi realtà ta' ħaddiem ippostjat fil-kuntratt eh, għandek regoli fil-pajis t-oriġini li jridu jiġu rispettati, imma bat jajku għajġi postjat fejn il-paga tkun inqas jew iktar, jridu naraw li nqablu, nqablu situazzjoni ta' ħlas ta' salarju fil-pajis fejn dak li jkun ikun sposta ruħu. Imma ma rridux ninsew li xorta waħda dan il-ħaddiem posti li jkun ippostjat band oħra dejjem għat għandu l-kontrat ma' min ħadmu fil-pajis ta' oriġini. Fuq il-faqar u 60% li semmew ġifir il-level medjan ġifiri li kullħat suppost ikollu 60% ta' dħul medjan. Aħna li namlu ma' rekomendazzjonijiet fi semestru Ewropew u fi CSRs, pero ma' nalebda seta' biex jikunem hemm dħul minimu. Pero nistaw ikonna skambju tal-aħjar prassi, rakomandazzjonijiet, nusaw da kollu li għanna fidejna biex inħeġu li l-istati membri jimxu fid-direzzjoni mixtieqa. Allura, Sir President, naħseb irnexi li nsemmi kolla. Naf li kelli bżonna mill dan li x-tasew tqajmu numru ta' punti interessanti, importanti li nkomplu għaddejjien b'dawn l-inizjattivi politiċi ma nafx, ta' sew ma kellix bizzejt ħin biex nweġeb il-mistoqsijiet kollha, ma kellna dialogu ta' sew utli. Grazie herzlichen Dank, Frau Kommissarin, waren ja fast 12 Minuten. Grazie ħafna, Senjora Kommissarju. Naseb illi eh, f'ħin ta' 12 minuta tassew nexilek eh, tmiss ħafna punti. Id-darba eh. li jmiss nittamu li konna naqra iktar ħin, forsi kwart iktar u nibdew eh, fil-ħin eh, niprovaw u <laughs> niprovaw li il-kelima jżommu eh, mal-ħin stipulat. Pero naf li għadbaqa niktar punti x'nitħattu fi dialogu strutturat, issa daqt nitkellmu dwar il pozizjoni tal-Kumitat Empl li nhar 26 ta' Mejju ħaj jikkonsidra is-suġġett fil-laqa tal-koordinaturi. Mbagħad eventualment fit-30 ta' Mejju jkun hemm vot eh, fil-kumitat jekk il-koordinatur ma jaqblux allura dan jgħaddi għal kumitat tal-presidenti tal-kumitati. Mbagħad eventualment jgħaddi lill-president u lura eventualment u approvazzjoni u deċiżjoni il-kumitat. U eh, il-kritiċi kolla li kunu għamu jiġu riflessi u nirriflettu naqra iktar sena li ġejja. Grazzi, pawza qasira. Hmm? Combien de temps, Président Pawza ta' kemm, Sur President?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 Qoddimkom nibdew l-ewwel fuq eh, il-kompromess wieħed B. Dawk favur jekk irrobkom dawk kontra estensjonijiet għaddiet. Kompromess 8, dawk favur, daw kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess emme dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess ċe, dawk favur kontra estensjonijiet għaddi għadda. Emenda 14 dawk favur dawk kontra estensjonijiet għadda. Emenda 15 ikkonsidrata fl-imkien ma' kompromesselle. Il-President era fil-mikrofonu, dawk favur kontra estensjonijiet għaddiet. Emenda 18. Favur kontra stensjonijiet. Għajkonna nċekjaw dan. Vot elettroniku. Kulħadd Vota Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess D favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 27 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 29 waqat, emenda 28 32 favur kontra astensjonijiet. Votazzjoni elettronika fuq dell-emenda biex neverifikaw kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa għandiet. Kompromess E, dak favur, kontra astensjonijiet għadda. Kompromess F favur kontra sanzjonijiet għadda. Kompromess G favur kontra sanzjonijiet għadda. Emenda 53 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda sittin favur kontra nixtieq nivverifika dan. Emenda 64 votazzjoni elettronika miftuħa, kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għadda b'ħamsa votazzjoni favur 25 u kontra 25 Għandix eh, emenda 66 favur kontra estensjonijiet. Għan iċċekjaw dan votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għadda b'maġġoranza żgħira. I favur kontra estensjonijiet għaddiet kompromess J J favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 84 waqat, emenda 85 favur kontra astensjonijiet maddieċ. Kompromess k favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 9, emenda 94, dak favur, dak kontra stensjonijiet ma ditx. Kompromesselle, dak favur, dak kontra assenzjonijiet. Għad. Emenda 99, favur kontra stensjonijiet. Għadda. Emenda 101 favur kontra sensjonijiet maddeċ. Emenda 102 favur kontra naħseb eh, li kien hemm iktar voti favur għaddiet emenda 103 votazzjoni elettronika jekk tixtiequ votazzjoni miftuħa. kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa għaddiet 103 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 104 taqa issa votazzjoni elettronika fuq l-opinjoni kollha kemmi votazzjoni miftuħa. kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 42 vot favur, 8 kontra proset l-rapporter. So, dann ist aufgerufen der punkt 5. How can CIP improve job creation in rural areas? Naddu issa għal punt 5 ġifiri kif eh, il-pakti sattajja per ħolin ta' xogħol fi żoni rurali. Eh, kompromessa dak favur kontra stensjonijiet għaddja emenda 19 qed inbidlu eh, il personal hawnhekk 19 favur kontra sensjonijiet maddiet emenda 23 favur kontra sensjonijiet għaddiet emenda 24 favur kontra assenzjonijiet maddiet emenda 25 favur kontra astensjonijiet għan iċċekjaw dan votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa maddieċ emenda 26 favur kontra astensjonijiet maddieċ kompromess B favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 35 favur kontra skużawni kompromess eh, ċef il fat eh, konta tenħafef wis favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa emenda 35 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 36 u 37 naħdu għafta, għadak favur daw kontra astensjonijiet maddieċ. Kompromess D, favur, kontra, assenzjonijiet għadda. Kompromess F, favur, kontra, astensjonijiet għadda. Emenda, skużawni, kompromessi għanzi, e, favur, kontra, astensjonijiet. Għanda, emenda 94, skużawni, 49. Dawk favur, dawk kontra stensjonijiet. ma ddirċ. Emenda 51. Dawk favur, dawk kontra astensjonijiet ma ddirċ. ħamsin favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess G favur kontra sensjonijiet għaddiet. Favur kontra sensjonijiet naħseb eh, li supposta għaddiet pero nixtieq niċċekkjaw xorta waħda. Mela, fuq 54, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa fil-fatt għaddiet. Emenda 56 dawk favur dawk kontra astensjonijiet. Naħseb eh, illi ma ddirċ imma niċċekkjaw emenda 56 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma kienx daqshekk ovvja, ma insomma, mela kompromess akka għadda emendi 59 u 60 votazzjoni waħda favur kontra stenzjonijiet fil-fat għan votaw fuq 59 waħdu favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess i favur kontra attenzjonijiet għadda emenda 69 favur kontra astensjonijiet maddiċ Emenda sebajna favur. Memx split vote, memx vot maqsum. 70 emenda 70 kollha kemm favur kontra astensjonijiet għaddiet. 71 waqqa Disaw 69 ma diex allura zabajna. favur kontra astensjonijiet ejja niċċekjaw dan votazzjoni elettronika. Emenda 71. Kulħadd ivvota emenda tgħaddi. 72 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet li 73 dawk favur, daw kontra astensjonijiet għandiet 74 votazzjoni maqsuma fuq l-ewwel parti dawk favur daw kontra astensjonijiet naħseb l-ewwel parti ma' Mela, ħan iċċekjaw l-ewwel parti, 74 l-ewwel parti, verifika elettronika. Ham għab abgestimmt? 25, 25. Kulħadd vota għandna 25 vot għal kulħadd. Mela rridu nivutaw sa fuq it parti 74 mot elettroniku għal darbuħra. Kulħadd ivvota. Mela l-vot magħluq. U din għaddiet 75 favur kontra. ħaniċċekkjaw ftit. ħaniċċekkjaw mod elettroniku l-75. Kulħadd ivvota? Mela din għaddit. 76 favur kontra astensjonijiet Għaddi. 77 favur kontra astensjonijiet għaddiċ il-ġej favur kontra astensjonijiet u l-kompromessi għaddi l-emenda 19. Favur kontra astensjonijiet. Għan iċċekjaw ftit naraw. L-emenda 19 votaw elettronikament. Kulħadd ivvota tajjeb wis votazzjoni magħluqa u din l-emenda taqdi il-K, kompromess K, favur kontra astenzjonijiet jaddi kompromess L favur kontra astenzjonijiet jaddi l-emenda 99 favur kontra Sebħan, konna niċċekkjaw l-emenda 99 mod elettroniku. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. U din eh, għaddiet din l-emenda numru 100 favur kontra stensjonijiet taddi. L-emenda 101 favur kontra astensjonijiet taddi. Niġu għal 104 u 5 favur kontra astensjonijiet. Ma taddix kompromess emme favur kontra astensjonijiet. Jaddi. L-emenda numru 114 favur kontra astensjonijiet taddi. 115 favur kontra astensjonijiet taddi. 116 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 117 favur kontra astensjonijiet taddi. 118 favur kontra astensjonijiet taddix. Kompromess enne favur kontra astensjonijiet jgħaddi. 123 favur kontra astensjonijiet niċċekkjaw 123. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa din l-emenda. Ma tgħaddix. 124-25 favur kontra astensjonijiet. Ma ma jaddux. Kompromess O favur kontra astensjonijiet jaddi emenda numru wieħed favur kontra astensjonijiet taddi emenda numru tnej favur kontra astensjonijiet taddi emenda tlieta favur kontra astensjonijiet taddi emenda erba favur kontra astensjonijiet tgħaddi. L-emenda numru 5 favur kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. L-emenda 6 favur kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. U l-aħħar vot fuq l-opinjoni kollu kemmi niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. vota Mela, votazzjoni maluqa 39 favur 7 bis kontra nisra il-rapporter. Mela, issa nistaw naddu għal punt li jmiss, għaddi wasanna fil-punt numru 6 tal-agenda tagħna ħanitkellmu dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea Youth l-2013-2014 favur kontra stenzjonijiet ta' kompromess A. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda numru 14 favur kontra ħan L-emend 14 niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Din tgħaddi. Kompromess ċe favur kontra astenzjonijiet. Tgħaddi. Kompromess D favur kontra astenzjonijiet jgħaddi. u niġu għall-emenda 31 jekk mhux sejr zbal. Favur kontra stenzjonijiet. L-emenda tgħaddi. L-emenda 32 favur kontra astensjonijiet. Tgħaddi. 33 favur kontra astensjonijiet. Ħanitċekjaw ftit. L-emenda 33 nifutaw mod elettroniku. Kulħadd vota l-votazzjoni magħluqa. 30 kontra 16. 34 għanna korrezzjoni ta' natura lingwistika. Favur kontra astensjonijiet. Taddi. 35 favur Kompromess E, favur, kontra, stenzjonijiet jaddi. 45 favur kontra stenzjonijiet taddi. Kompromess F favur kontra astenzjonijiet jaddi. 53 favur kontra stenzjonijiet ja taddi. L-emenda 54 bek taqa. Mela, kompromess ġi. Favur kontra astensjonijiet jaddi. Nidġu għal kompromess H. Favur kontra astensjonijiet jaddi. L-emenda 74 favur kontra. Ċekjaw dan l-emenda 74. Kulħadd ivvota u din l-emenda għaddiet. L-emenda 65 favur kontra. 75 jgħid il-President en votaw b'mod elettroniku. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. 26 l-emenda 76 ivutaw b'mod iktar ċar ħalli ma qodux eh, eh, nirikorru għal kontrolli din taddi kompromess għaj favur kontra stensjonijiet jgħaddi. L-emenda 65 anzi taqa 79 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. l-emenda 80 għanna emenda bil-fom sissa ma nafxej fuqa favur kontra astensjonijiet taldi. Wieħed u tmenin taqa' tnejn u tmenin. Nivutaw favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 83 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 84 fa anzi din taqa 85 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 86 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 87 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 87 favur. Skużawni, jgħid il-President. 88 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 89 minu favur, minu kontra astensjonijiet ukoll tgħaddi. Design favur kontra astensjonijiet tgħaddi. disajn favur kontra astensjonijiet tgħaddi. disajn taqa' bekk niġu għal vot eh, tal-aħħar niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Seba' u erbajn favur erba' kontra nifraħ ir-rapporter. Mela, bekk ġejna fit-tmiem tal-vot elettroniku, grazzi ħafna. Und wir sind wieder in der Zeit. Aħna għalla ma skorajni xil-ħin. Punt li jmiss fuq l-agenda ta' il-punt numru 7 ħan nitkellmu dwar keġabkom marru tkellmu barra ħalli hawnhekk nistgħu nkomplu bix-xogħol. Ħalli nitkellmu fuq il- il-font uh, tal-Ewropew tal-globalizzazzjoni, l-adjustment fund tiegħu bejn 2007-2014, il sinjura Harkin uh, hija rapporter fidejk Sinjur ħatkellimna dwar dawn l-emendi. Thank you to all the colleagues who have... Um... Grazzi, kollegi, għanna 163 emenda. E, mux daqsek ta' barra minnaw, tejt il-kellima. Mux senuqot immur nidħol fjom kull emenda waħda wara l-oħra ma nix namlu dan, ħanġborom. U inkellimkom dwarhom narawx kummenti hemm. Imma illum nixtieq l-iktar iktar nisma' lilkom milli qot nitkellem jien. Forsi jispjegaw ir-raġunijiet għaliex resqu dawn l-emendi. Hemm ħafna emendi dwar l-idea ta' ristrutturar marbuta ma' tibdil dan id-dibattitu diġa għamilnieħ. Meta konna tkellimna fuq l-IGF u Fil-regolament il-ġdid għanna xi kummenti żgħar dwar dan. Imma peress li l-emendi edinem għal dawk il-ħaddima li tilfu l-post tax-xogħol, mhux faċli li wieħed jantiċipa il ristrutturar kif wieħed jista' jara kif ikun hemm immaniġġar aħjar tat-tibdil biex ma jkunx hemm telf ta' postijiet ta' xogħol. Imma li GF bħalissa ma tantx eh, jista' jintuża għalhekk nisma' l-kollegi u l-emendi tagħhom imma bħalissa li GF kif inhu bħalissa ma jistax jagħmel dan. Ġifieri niddiskutu tajjeb ma nafx kif nistgħu ndaħlu dan il-punt kienem eh, eh, emendi pozittivi dwar il-valur tal-kooperativi u anki fuq is-settur tal-politika tal-kummerċ. L-idea li l-IGF ma jistax jintuża bħala kif kif Eh, kif tkun tixtieq il-Kummissjoni li qisu ninħbow warajħ. Naħseb li l-kollegi jafu x'qed jgħidu bl-emendi li resqu. Kien hemm ukoll emendi dwar it-trade deals ftejmit kummerċjali u jien naħseb li dawn mhux lokom hawnhekk kienu emendi em, li tħlu f'ħafna dettal. Det ma naħsibx li eh, dar-rapport għandu jitkellem dwar dan ġifir TTIP u dak kollox li nistaw nsemmu diġa kena l-opinjoni tagħna fil-Parlament dwar dan kollu. Ġifir jiena ma naħsibx li dawn l-affarijiet għandhom jiġu inklużi għawnek għal-kem il-punti ġenerali naqbel li namluwom, imma numru ta' emendi Eh, milli għandhom xaqsmu ma' trasparenza, jiena naqbel magħhom emendi dwar il-bżon li nħarsu lejn natu daqatajn sow l-SMEs kif naraw kif da jistaw eh, jibbenefikaw mill-IGF. L-importanza tal-dialogu soċjali f'kull stadju eh, tal-applikazzjoni u l-implementazzjoni. Waħda mill-emendi ma nistax niftakar min tkellem jista' jkun li kienet għan sender eh, forsi tispjegaw li ftit xiġifieri. Umbagħad kien hemm emenda biex innaqsu l-numru minn 500 morru għal 200. F'prinċipju nista' naqbel imma għal darboħra dan huwa dibattitu li diġà eh, għamilnih darboħra hemm deroga fejn l-istati membri jistaw japplikaw għal numru inqas minn 500 fi 15 jew 16% ta' kull applikazzjoni kienu għal numru inqas minn 500. li faċilita edha. U blider qed taħdem tajjeb. Forsi mhux kull stat membru juża din imma jiena minix ċerta li nissuġġerixxu li nbidlu r-regolament sen nbidlu xi affarijiet. Ejja naraw. Hemm hemm min jaħseb li l-ammont għandu jonqos u hemm min jopponi da qalbu kollha. Peress li hemm id-deroka jiena tal-fema naħseb li biżejjed naraw anki numru ta' applikazzjonijiet li hemm li ehm, japplikaw l-istati membri għal gruppi iżar ta' ħaddiema li jisfaw bla xogħol. Aħna l istadi differenti tal-IGF em ilna nħarsu leħu naqsu jina lesta li nitkellem mal kollegi li għandhom suġġerimenti prattiċi biex eh, naraw kif ma naħlux il-ħin. Min irid jikellimni dwar dan l lesta l-taqmijaw. Numru ta' emendi pozittivi għal eh, dak li għandu xaqsa ma' taħriġ, numru ta' emendi fuq il-deroga ta' nid biex tiġi approvata u nitolbu li tkompli u jinnaqbel ma' dan. Kien hemm xi żewġ emendi li għal-fat li 33% eh, biss huma nisa ma nafx nistgħu nagħmlu dwar dan imma tajb li ndiskutuh dal-punt. Xi żewġ emendi oħra fuq il-lead agency sa għal-iktar flessibilta sabiex naraw li l-aġenziji xirqa ikunu valuti din hija ħaġa tajba l-flessibilità għall-istati membri u it-tejjeb il-mod ta' kif jaħdem li ġief. Jiena eh, kont xifti disappuntata li nara li kien hemm żewġ kollegi li neħħu il-paragrafu li għandu xaqsam mal-re-employment kon disappuntata nara da il-fat li n-nies isibu x-xogħol dan kollu jgħinhom biex meta nħarsu lejnits per eżempju naraw li ikun hemm xi nies li pereżempju qatt ma ħadmu u nkunu nistgħu naraw li dawn ikollhom ftit iktar xewqa li jaħdmu jew jitħlu fid-dinja tax-xogħol. Umbat il-xogħol li kunu għamlu qabel u x-xogħol li qed jagħmlu wara kien hemm emenda dwar dan. Il-kap artiklu 7b numru ta' emendi fuq dan. naħseb li eh, dan ipruvajna naqsu l-ħar darba u nexxinna sa ċertu punt jiena kikun naqbel li innaqsu dan il-seedling eh, ftit iktar fil-fat imma mill-konsulti li kelli fuq dan ir rapport jiena kelli messaġġ qawwi ħafna ċar ħafna minn numru ta' konsultanzit li kulħadd jgħid li aħjar ma nmissux dan din iċ-ċifra x'dan din tagħti flessibilità lil l-ħaddima u naraw li per eżempju jintuża l-5% għal ċertu allokazzjonijiet ta' mobilità ġifriwa inċentiv għal ħaddima u jiena Nixtieq ngħid li matul il-konsultazzjonijiet li kelli jiena l-messaġġ kien bil-kontra. Issa fuq xi eh, l-emendi fuq il-ħasra li kien hemm it-tnaqqis għall-fondi l-IGF naqbel daw kienu xi kummenti ta' kollegi grazzi darba oħra l-ħadd il-kulħadd ikun involut. Kemm tkom xi emendi partikolari, mod partikolari dak li referejt għalihom? forsi nistaw nisimgħu aktar spjegazzjoni. Imma mm, tajjeb illi ikonna kooperazzjoni tajba miex nistanna bil-ħarqa biex ikun hemm riżultati pożittivi minn dan il-dossier. Grazzi tassew, Marian Harkin. Nħadu mela xadows. Sir Shogu. Għajt Jien kol kontent li kien ħafna mendi rapport għax juġi problema hija serja tal din il-krizi u l-istenzja li kienet relatinata u kol il-mod kif qed jiġu indirizzati dawn il-problemi. Minkejja li xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet li provajna jippruvaw jiġu solvuti ma jaqgħux taħt liġijef naħseb xħut minnkom jistgħu eh, minnhom jistgħu jgħinu li dan ir-rapport li diġewwa tajjeb jista' jsir aħjar kienem kien min ifoka fuq l-importanza tal-tiġijiet, l-intanġipaw tiġijiet tassu biex ikonna integrazzjoni minn qabel ta' dan il-ħaddima għala qiegħda. U stati membri intervjenu mill-aktar fiz biex ikun imrata ta' beneficjarji li jkunu għali, inżidu l-proġetti fatta setturi ta' manifattura, ta' settur ta' industrija, u ħtieġa illi kon nistgħu nilqu iktar persuni li jkunu nistgħu nimpjegaw fl-SMEs. Qed nistennew bil-ħerqa e, shadows ukoll fil-kompromissi. Grazzi tassew. Danke sehr, Marita Ulfskog. Grazzi tassew, Marita Ulfskog, Alessandri. Nixin grazzi sinu ħarkin għal dan il-kontribut dettaljat tagħha u shadows għal l emendi ta' sew meqjusin u jiena nistenna bil-ħerqa li naħdmu l-sfiq flimkien. Tajjeb li kol nieħdu l-wol tal-ETF s-serjeta. ETF, IGF e għandhom l-wol siwi x'jaqdu. Importanti il li nagħmlu l mutana biex nappoġġaw il- funzjonijiet bażiċi u titjib fil-ġejjeni. Nista' nara li għandna l-istess pożizzjoni unika ħafna gruppi oħrajn. L-emendi tagħna mill-SND, mill-grupp tal-SND, jindirizzaw il-kwistjoni li aħna semmejna fid-dibattitu ta' qabel aħna għandna ċertu f'temmijiet għal bejn l-Unjoni Ewropea wkoll li joħolqu sitwazzjonijiet mhux neċessarji għal dan ir-rapport tal-IGF u aħna rridu nkunu ċari illi l-IGF e ma jistax tkun soluzzjoni. Għax-xogħol li jkun jintilef minħabba f'temiet kummerċali ħżina li jkunu saru, mhux kwistjoni ta' kummerċ hawnhekk, hija kwistjoni ta' li naraw li mhux qed noħolqu problemi minnaħa, mbagħad nippruvaw nsolbuna subu minn għal oħra Jifisser li l-IGF għandu fondi limitati u allura aħna qed nitolbu li jkun hemm fondi addizzjonali għall proposta tagħna. Imma rridu naraw illi nużaw dan l-IGF meta jkun hemm bżonn, pereżempju għal meta jkun hemm setturi sħaħ li jintlaqtu u rridu li nitnappoġġaw il-struttura, dotazzjoni ta' struttura, mhux kumpaniji individwali li jmexxu l-Ewropa. U ristaqna wkoll emenda għal regoli Ewropej fuq ristrutturar li huwa vinkolanti legalment. Aħna tlabna għal dan fil-passat mill-Kummissjoni u naħseb li issa wasal il-waqt li nerġa' nagħmlu dan. Ġieb suppost għedem l-emerġenzi, ma mux fond tal-emerġenza, jekk għadu nizaħmu sistematiku, għarra xinħit l-żina. Il-kumpaniji jeħtieġu illi aħna ikonna iktar responsabilità għal tagħna. Barra minn hekk iridu nisqu illi jridu eh, li l-impatt tal-fondi tal-IGF jitqisu aħjar permezz tal-ambat, mandat għal Eurofund, u trasparenza miżjuda. Jekk aħna għodu nibetaw il-fondi, illi dawn ikunu jisiru faqtom u fħinom u jintużaw kif suppost. Ningrazzjak kulħadd għax-xogħol sissa, ningrazzjak snira ħarkin aħna ħana poġġawk fix-xogħol illi għanna u Grazzi. Mela, għalli sinjar, sur Kasnarevski, mux jitamaj. Ħat għonek li għat laqas. Allura, l-inbujlin, għal-buj. Grazzi. Ingrazzi il-rapporter għal-xola. Nishtiq nifoka bis fuq ftit mill-emendi li aħna Eh, eh, ktibna u ah, wasaqna. Peress li huwa dan bażi ta' konsultazzjoni ma' għatta partit interessati fl-Irlanda u entitajt oħrajn fl-Irlanda, dak li aħna rajna huwa eh, il-fatt li l-flejjes ma ntefqux sew jew biżżejjed. U allura kien hemm miljoni ta' euro li kellhom jitbatu lura lill-Kummissjoni li ma nintużawx bl-effett li l-ħaddiema li jum ta' is-sens jatilfu. Per eżempju, di tal-Lufthansa Teknik, 1.5 miljun tal-4 miljun font tal-flejes mill-IGF ħajjidbatu lura għax ma ntefqux sa settembru. U L-ideja ma kienet darbuħra li kwistjoni hija kwistjoni wkoll ta' trasparenza. Um, tal fuq istat livell tal istat membru. Nitolbu kol il-Komissjoni biex istati membri ikollhom aġenzija li tmexxi. U dawn l-aġenziji għandhom ikollhom il-setat meħtieġa biex jaraw eżattament kif qed jintefqu il-flejjes u dawn għandu jgħod kemm għall kummissjoni kif għall-Parlament Aħna proponejna rapportaġġ f'nofs il-programm il-Kummissjoni l-awtoritajiet rilevanti u l-Istat membru li għandu jkun mandatorju u Għajt eh, ikun hemm ukoll il-proċedura ta' nefqa u approvazzjoni li jiġu rapportati, monitorjati biex ma dak li kuma jonfoqx iż U wkoll kien hemm mitlub il-Komissjoni li pubblika u konklużjonijiet tal-midterm review u tal kif jintaf u l-flus biex ikun hemm iktar skrutinju pubbliku u iktar responsabilità li tintrefa minn minn suppost. Aħna qegħdin nipproponu illi nbidlu l qafas għal sentejn il-punt approvazzjoni mhux minn data ta' applikazzjoni u din xaħġa xi ħaġa li ġiet lura mill parti interessati meta tkellimna dwar magħhom fuq l-esperjenza ta' l-implementazzjoni. Qed naraw ukoll fuq il-kwistjoni ta' taħriġ, naraw li ħafna minnhom ta' huma ta' tliet snin Janwari u li ħafna drabi li jiġri ma' dawn dan it-taħriġ jinqataw nofs triq. U għan rridu li dan il-fondi natawa taħriġ għal programm ġala darba il-bidu tal-programm ikun fejdan l-iskadenza tal-programm biex dak li kun jistaj jista' jlesti l-edukazzjoni li jkunu għedin jagħmlu dak il-ħin. E, aħna wkoll e, rajna li kien hemm naqqisa l-għajnuna tal-ġiev minn dawk il-pajjiżi li ġibli, e, inkluż fl-Irlanda, u għamilna mendi li nitolbu il-settur volontarju wkoll u taż Eh, dawn koll għandhom jiġu rappreżentati f'kull stadju tal-programm għax dan jitajab l-aċċess għal nizz għax ikollhom diġà jafu dieta x'inhu ma' tabelli u għalhekk ikunu jistgħu ehm, jissaħħu l assorbiment għadhom il ħaddiema. Aħna wkoll irridu naraw li jkun hemm parteċipazzjoni massima li hija garantita. Barra minn hekk hemm eh, problemi bil-ideja ta' reviżjoni indipendenti ta' dawn il-programmi speċifiċi bħalissa għal dak li huma il-ħtieġijiet speċjali biex intejbu s-sitwazzjoni għaliex kif qalet kollega na fondi limitati li bidu naraw li dak li qed isir qed ikun effettiv. Il-Kummissjoni wkoll għandha testendi fejn l-eliġibilità taħt il-, il impijek ta' fost iż-żaza irrid li ngħata lil ilmi l-2017 fid-dawl tal-programm ta' IGFG. Hemmhekk hemm xi wħud mill-emendi li aħna proponejna mill-grupp tagħna u nistennew il-ħerqa biex naħdmu max-shadows fuq li neħu kompromess. tat-tjena stanokka. Qed nitkellem fissa Monika Vanna, skuża ruħha ma ma tistax tkun hawnhekk għandha koordinaturi. Mela punti lenin. Naqblu ma' rapporter fuq li naqsu il-limitu massimu. Ferba punt nej, jidna jidna iktar flessibilità f'dan ir rekord dak li tsemma f'ħafna każijiet xi pajjiżi jgħaddu minn konfinanzjament għal obbligi tal-Istat Membru, sostitu ta' Stat Membru, biex jisostituxxu l-għajnunum l-Istat Membru. Fuq il-allowances naqblu li innaqsu il sem tagħhom rabta ma' rekomandazzjonijiet tal-Ordi tal-Awdituri biex naċċertaw il-liġija tipprovdi għall-iktar valur miżjud. U aħna ressaqna 16 emenda u għad nistennew bil-ħerqa illi naħdmu fuq kompromess mal-rapporter. Laura, grazzi, Laura, sa' nirtidi mux għadawnek. anzi. Skużani, nervil bizzottu ma setax tkun hawnhekk, allura ħnaqra dan it-text. Però nixtieq ningrazzja għal ħarkin għax-xogħol tagħha, sinzir uh, u uh, oġġettiv li jgħid maċar illi uh, l-data mhux ċessarjament huwa biżejjed bħala analiżi ta' wara l-impatt li sar kien hemm wisq min intervjena f'din is-sistema tal-fond ta' ġustament u li l-SMEs ma ġewx rappresentati sew dwar eh, tejt rabizotto. Eżis kollegi. Napprezza u naqsa il-dejat ta' stati membri li xi u kol jaqblu ma' dak li fit-tekst fuq il-osservazzjonijiet essenzjali biex ikonna tabella kompluta biex il-fond tal-ġustament ikun jista' jkompli jagħmel dak li jagħmel fil-passat u li għandu jedda tal-lura għal dak eh, li eh, biex il-qaħtiġijiet tal-futur hija kwistjoni ta' urġenza biex għal dawk illi tilfu xogħolhom u ħabba fatturi differenti bħal huma il kriżi u globalizzazzjoni. Jiena nixtieq tassew nifraħ dawk ma' dawk il-kollegi u ninqas magħhom li qalu li l-fond ta' ġustament u l-linja ta' politika ta' soċjali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-politika tal- austerità fuq it-trojka eh, hija minħabba hija tort ta' riorganizzazzjoni, id-dilokalizzazzjoni, id-deċentralizzazzjoni, l-esternalizzazzjoni u waslet għal dan il-qatt fost iċ-ċittadini ta' ċittadini tagħna. Aħna wkoll naqblu li l-isforzi tal- kriżi kellhom impatt fuq l-SMEs eh, u Għalhekk iridu naqsu l-ammont tal-sensi li njataw biex naġġastaw il-fond eh, għal-livell dinji. Għal dan il-fond mhux se jsolvi l-problema tal-qatt fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, u jizun hekk naraw li dan il-fond ma jsirx il-skuża uffiċjali li bija l-istati membri tibqa' tħal eh, prassi zina żiena mumma t TTIP għaliex Da fisser li 600.000 eh, ruħ ħajtilfu xogħolhom u għalġejjieni dan il-fond ta' ġustament b'soċjetà ta' trasparenza garantixxi kull darba l-aċċess tal-pubbliku għal kol dokument kollu li għandu xaqsa kemm fuq interventi kif ukoll rapport eżekutiv imkien ta' kontroll.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 din dawn huma kollha affarijiet illi konna qegħdin nippromovu fl-opinjoni inta. Nittama ma nsibu l-possibilità li dan indaħluh fl-empol fil-rapport tagħkom ta' employment. Jekk nista' ngħinkom jew tidu ktar kjerifika mm, mela fidejkom jiena għal kollha esta li ngħinukom. Grazzi tassew. Maria Arenena. Grazzi. Eh, grazzi tassew li t-realizzaw li xoħli li sar fuq livell tal-IGF għal ta' ir-rapport u kol għal Marisa xogħol li sar. Jiena għadha fl-istess sinma bħal eh, kollega tiegħi li kienet qed titkellem fuq inta għem. U hemm riflessjoni fuq l-użu tal-fondi tal-mezzi u tal-linji ta' politika kommerċali illi l-Unjoni qiegħda bħalissa ġesti. Għalhekk aħna qegħdin nitolbu illi jkun hemm studji ta' impatt li jkunu iktar fil-fond li jkunu settorjali u anke reġjonali biex nakkompanjaw aħjar il-bidliet għaliex kif Fil-ftemiet l-aħjar ftemiet kummerċjali għandek dejjem minħajjet lef dan is-setturi u f'ċertu reġuni u allura dan irridu nikkompanjaw din il-modifika ikun xi tkun xi il li konna. Minna ħal naħseb li jridu noqogħdu attenti għal ħaġa brafta mal-bażi. Ma dak li huwa s-suċċessjoni tal-bażi strutturali f'ċertu reġuni naħna aħna qegħdin sistema ta' diversifikazzjoni f'dan ir-reġjun għaliex m'għadux eh, possibbli li nikkassifikaw dawn il-ħaddiema eh, xi ma tistux il U allura il-xogħol li għamilna biex eh, kunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa soda fuq livell nazzjonali ma tistax tagħmlu biss fil-ġejjieni. Għal l-Unjoni Ewropeja fil-verità qed titlef il-popolazzjoni tagħha bil bott il-mod u dan dawn affarijiet irridu naqgħodu attenti li jkun hemm in-nies biex jimlew il-postijiet ukoll ta' xogħol li huma meħtieġa. Aħna konna li n-nies iridu wkoll jieħdu ħsem dan din l-azzjoni, imma għal darboħri f'reġuni illi huma eh, għandhom rata għolja ħafna ta' eh, qatt u allura possibbli li dak li jkun ikun jista' jiċċaqlaq għal dak li huma żgħażagħ li huma ta' komunikazzjoni dajfa u għahna għakonna programmi speċifiċi għal dawn il żgħażagħ ħakan rajna dan eżempju l-lum tal-programmi speċifiċi għana rridu nifinalizzawhom għan needs u kol forsi natu iktar mezzi għal dak li huma popolazzjonijiet li huma pjuttost ehm, dajfa fuq livell ta' kwalifiki u ovvjament il-fond mhux se jirregla kollox imma hemm fondi oħrajn jirregolaw ċertu problemi ġifir fond soċjali Ewropew u aħna ma rridux inħaltu l għanijiet ta' wieħed u ieħor. Aħna ma nistgħux nippermettu li l-fond tal-globalizzazzjoni ta' 550 eh, miljun eh, aħna rridu li ħafsu kollox huma rridu fondi oħrajn eh, li jkoll ser jippermettu li jkun hemm ah, għajnuna ta' taħriġ kwalifiki l-ħiliet li dawn il-persuni li huma aktar difavorizzati. Diskussionsrunde der Mitglieder des Ausschusses. Grazie, dan ġibna lejn miem tal-round tal-membri tal-komitati, allura forsi sa nista naddi lejn sur Ġilal eh, Tabax minna tal komissjoni biex intervjeni. Grazie ħafna, Sur President tal-Kerma, e permettu li l-għawenet nibda billi nir-ingrazja l dan il komitat u l-rapporter partikolarment għal xogħol u għal l-importanza ma li l-GF eh, parti minn dan kollu eh, nixtieq nagħmel kummenti ġenerali mhux fuq punti preċisi. Għazem xi ftit punti. Irrid nibda flimkien eh, ma' Senjura ħarken fuq dak il qalet fuq it-tibdil u ristrutturar fil-fama tagħna naħseb li dan mhux ar rwol tal-RGF kif għaleti Ġiviri, mux r-wol tal-ġieff li bassar tibdil jom kella li jisegu ċertu ftemiet kummerċjali jom kella jaħseb xistaw kuna effetti ta' dawn il-ftemiet. Il-GF tassew ma jimxiex din id-direzzjoni nxieq nisħaq fuq dan il-punt nixtieq ukoll nindirizza il-punt li l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li bl-GF illi fih struttura ta' talim reċiproku nibdew billi eh, neġbru fl-imkien l-assoċjazzjonijiet darb l-Aġenzija anzi eżattament darbtejn f'sena u naraw li jkun hemm modi komuni kif nifhmu l-affarijiet bejn stakeholders. Provajna naraw x'inhu l-aħjar prassi fid-diversi stati membri u profajna naqsmu l-arfien li għandna il-know-how, l eh? illi huma tant, eh, illi kienu tanta suċċess eh? u naħseb illi minn din il-punt di vista l-aħjar implementazzjoni u illi nindirizzaw l-SMIs huma punti importanti. Kif ukoll l-aspetti reġjonali dawn huma kollha suġġetti li aħna nistgħu nikkonsidraw għal sezzjonijiet tat-talim bejn isħab għal sezzjonijiet li ġejjin. Nixtieq nsemmi kolla illi fuq me rakkomandazzjonijiet hemm rwol importanti biex intejbu l-komunikazzjoni fl-IGF ħalli jkun hemm iktar u iktar partiti interessati u atturi nazzjonali, reġjonali u lokali jitalmu iktar fuq l-IGF u l-opportunitajiet li qed joffri dan il-fond. Nixtieq intenni il-ringrazzjamenti għaj rapporter u shadows għal kommenti estizi u nwedkom illi ħanaħduhom konsiderazzjoni fit testa kompromess. Grazzi ħafna. Grazzi, biex nala, eh, Sinura Harkin, grazzi, Sur President, grazzi wkoll għal dak kollha li tkellmu ix-shadow rapporters, il-kollegi, l-oħra kollha, il-perspettiva kollha tagħkom prezzom jiena fil-qasir. Naħseb eh, li jiva fost setturi li semmew eh, dak tal-bini u għaffariet uħra, naħseb li jemem endi eh, li jiċċaraw il-test naqbel maħħom fuq il ftijemet kummerċjali nista' naqbel mal-fat mal-onevorrel għalet il-IVA, et jiprofaw te buġar mufisa sħin et jħolqu problemi uħra. Naħseb illi ħan indirizza punt illi jitkellmu fuq bosta dak li ma nixtieq xo naħseb li waċar mill-emendi li tres u illi l-GF jiġi użat eh, bħala eh, xi ħaġa bħala xi ħaġa oħra le nixtieq jkun eh, essenzjali nixtieq ngħid li ma tkunx ma tkunx xi ħaġa oħra li għandna le l-an huwa illi jkun l gf 150 miljun fis-sena mhux biss l-ammont però huwa l-importanza tiegħu ir-riżorsi li huma allokati naħseb eh, li tiegħek kienet li nagħmlu messaġġ politiku sot eh, illi ma nistawx sempliċement ngħidu eh, isma' jinkomplu għaddejjin betaħdiet kummerċjali, illa ħaj implikaw telf kbir ta' xogħol. Mbagħad ikonna l-GF li jindirizza dik il-problema. Le. Għandna xi ħaġa importanti fija nifisa. Imbagħad fuq l-istruttura l-adattament naqbel mal-punt li sar, naħseb li hemm bżonn diskussjoni dettaljata fuq x'nistgħu nagħmlu, x'nhuma mal proposti nistgħu nresqu u bħal darba ma naħseb illi ma kien hemm xejn illi jien prevjeru milli dan ir-rapport isir dikjarazzjoni politika. Il-kollega tiegħi Lin Boylen ukoll semmi dan il-punt. Nridu naraw li kull min irid jaċċessa l-IGF ikun jista' jagħmel dan U jrid ukoll kol ukoll ta' taħriġ, ġifiri jridu uh, nedistingu dak li huwa negativ minn dak li huwa pozittiv. Iridu uh, naraw li għandna na revizjoni ta' nofs terminu uh, le skużawni mhux revizjoni ta' nofs terminu red night, le wasalna fazi fejn l-istati membri li jaraw kif dan li ġijaf miexie jaraw naqra fejn forsi eh, jistaw japplikaw ħut mill-fondi li eh, huma eligibli għalihom flok eh, joqod jibatu ammonti l-ura li għax naħseb li sa naf jiena hemm medja ta' 50 filmija tal-fondi li jintużaw ma naf forsi hemm min jista' korreġin dwar dan imma Le, 50% fil-fatt. Irridu allura, irridu niddistingu sew l-elementi pozitivi minn dawk negattivi. Naqbel fuq ir-rwol għawa wkoll tal-Aġenzija dan jagħti eh, ċertu flessibilità barra minn hekk lill-Istati Membri fuq il-kustjoni ta' tliet snin jiena ħsibt dwar dan Meta kont qed nirrifletti fuq it-tielet u l-aħħar reviżjoni tal-IGF, però ma stajtx nikseb la poċ tal-kollega fuq dan. Hemm ħafna li jixtiequ tejbu eh, il-ħiliet, jew kellha jżidu l-formazzjoni, kien hemm bżonn eh, ta' taħriġ ta' tliet snin eh, ma nafx, pero forsi il-Fond Soċjali Ewropew u iktar xiera biex dan kol jista' jsir. Barra minn hekk nappoġġjaw ukoll dialoga għal bżonnijiet u l-possibilitajiet biex il-bżonnijiet jibqgħu eh, għaddejn anke tul l-2017, is-Sinjura Vana mbagħad li tkellmet dwar il-qorti tal-Awdituru artiklu 7b għal darboħra naħseb eh, illi rridu niddiskutu dan il-punt u nittama nikunu nistgħu nsibu bil-fuq ukoll. Sinjora Bizotto tkellmet dwar il-kumpaniji żaru medji, punt importanti, kif ukoll fuq tnaqis tal-limitu eh, nistaw naraw naqrek nistaw xe nirħuq bili na fil-prinċipu kontra li naqsu il-limitu ma irridu naraw fil-fat jekk ux ħankunet qed intejbu il- regolazzjoni. Aħna diskutejna dan il-punt li tnejt li mhux li istat membri jagħmlu dan il dokument pubbliku aħna minna ħatana rridu naraw li nagħmlu dikjarazzjoni u messaġġ qawwi. Aħna nixtieq nirringrazzja il-kontribut tagħna naħseb saru xi punt importanti l-ewwel wieħed illi f'kull deal min jirbaħ u min jitleb dak li għandek bżonn huma evalwazzjoni ta' impatt tajjeb kif kellna sissa. ħarsu lejn id-dettalji tkellem dwar setturi, dwar reġuni, għadna li ċertu reġuni eh, kompletament eh, ġew minsija, eh, jgħidu jkollok 7000 ruħ li tilfu xogħol. Allura dawn jiċċar mbagħad f'parti oħra biex ifittxu xogħol, isibu xogħol. Pero ejja naraw naqra l-impatt eh, illi eh, din situazzjoni situazzjoni bħal din tħalli fuq ċertu eh, partijiet, fuq ċertu reġuni. Fimt, fimt, għaw min ma jriċ kummeċ, ma ma nafx nasab jekk inti ħat appoġġja xi ħaġa u ħadd ikkontribdixxija trid toħroġ bi proposti biex tara li jkollok l-aħjar eżitu. Allura naħseb li evalwazzjoni ta' impatt u dialogu soċjali jgħinu għal dan. Senjura Moreno tkellmet fuq reġuni u naħseb li nistgħu nsibu xi ħaġa dwar dan. Jiena smaj dak għalet qalet il-Kummissjoni, ġifieri l-istenja ta' tibdil u ristrutturazzjoni mhumiex ir-rwol tal-IGF, naħseb hemm nies fil-Kamra li jaqblu miegħi, però rridu nsibu mod fir-rapport u f'nagħmlu dikjerazzjoni fuq l-importanza illi dan ma jkunx il-każ. Iva, nappoġġa wkoll il-Kummissjoni fil ħedma tagħha biex jipprovaw jieħdu l-idea ta' talim reċiproku, talim bejn l-isħab, ġifiri, hemm skemi tajbin. U nemmen li tajtkom evalwazzjoni ġenerali ta' fejn għedin. Jena ta' sew kontent li ħafna minn dak li smajt u pozittiv hemm ħafna kollegi li jishtuq jtejbu eh, dan regolament. Ix rifattibli u nittama li kun nistaw naqblu fuq dan. Grazzi ħafna, Senjora Harkin. dan ġibna fil-fat tal-axar punt eh, tal-agenda. L-vot ħajkun nhar 15 u 16 ta' ġunju eh, Sadak dak iż-żmien għandna ħafna xogħol xi jsir nittama li rapporter u shadows ikunu jistgħu jirħu ftehim aħna nelħ aħna il-qatana tkun id nar 30 ta' Mejju eh, bejn it-tlieta u sitta bejn tlieta u nofs u is-sitta u nofs. Anzi, tlita u nofs sa' seba, tlita u nofs sa' seba, fl-axħar ġibta tajba. Grazzi ħafna u l-lejla tajba. Kull suċċess għal-ħidma futura.